Chers collègues, je vous invite. Eżis kollegi, nistedinkom biex teħdu postkom, jgħid il-President. Ella li għax irridu nibdew maħġra tajna. Assemblea plenarja il-132 sessjoni tal-Kumitat tal-Reġuni. Ikkoġobkom, ħodu postkom, l-ewen jek taqblu nixtieq li eh, nadottaw l-aġenda nixtieq ngħid li eh, ħanibdew eh, anzi l-opinjoni tas Surjad li ngħaddu il ġurnata flok l-ewwel waħda u l-opinjoni tas Surjan se konsidraw iktar kmieni nhar ħamis fil odri Jekk m'hemmx oġġezzjoni nadattaw l-aġenda kif inhieme. Jekk eh, minn fraġazzjoni u koll nadattaw il-minuti ta' sezzjoni eh, li għaddiet il-131 waħda, issa nishtiq nilqa minn qalbi koordinazzjoni eh, ta' ehm, dawk il-ibliet li ħadu sem fi Digital Citizens Challenge. Din hija inizjattiva li tnediet mill- Kummissjoni Ewropea għal 41 belt biex iniedu politika digitali għal benesseri ta' ċittadini u l-iżvilupp din hija inizjattiva ta' sew tajba ta' sew kuntenti li qed nilqawkom hawnhekk fostna dan id debatti ta' sew importanti nixtieq ukoll bi pjaċin nilqa' fostna il-Kummissarju Kretu. Nilqgħu fostna Aziza, Kummissarju eh, Hawnhekk ke jisek eh, f'darek eh, nafu li eh, is-semtek huwa importanti għal numru ta' opinjonijiet li aħna ħan nikkonsidraw brabta ma' bosta regolamenti li ġew il-ħajkun qed jiġu adattati għal perjodu ta' programmazzjoni li jmiss. Illum ħana dattaw eh, il-paketti, anzi eh, il-punti kollha fuq eh, il-pak, ehm, kif ukoll punti li jmissu l izvolup rurali minkejja li ftit ħina, ħan provaw naraw li nużaw bħassoltu l-xprun li għanna fuq il-leġislaturi, bl-approċ kif iseħu l aħna ta' intervent just in time, l-intervjenu fil-waqt eh, ħafna punti marbuta wkoll mal-MFF il-qafas finanzjarju annwali illi eh, ħankun qed nadottaw f'dawn il-jumejn ta' ħidma, eh, bat hemm opinjonijiet oħra l-opinjonijiet l-oħra fuq l-istess suġġett dejjem li ġew adottati l-aħħar darba. L-unika suġġett li ħan indirizzaw fi frar huwa dak ta' Erasmus Plus. Tassew kuntent il-ħidma fuq dan is-suġġett kważi ehm, wasal fl aħħar parti tiegħu eh, nixtieq eh, nefraħ eh, lill-rapporter li kellu mal-20 opinjoni <coughs> xie provaj laqqa fuq soġġett tant importanti kif kelli bosta okkażjonijiet nagħmel xaltana jibda bladazzjoni ta' dawn l-opinjoni mhuwiex punt ta' wasla rridu naraw wara il pozizjoni tagħna kemm jista' jkun tkun riflessa fir-regolamenti ħarija. Rajt ukoll li numru ta' emendi tal-Parlament Ewropew diġà kienu qed jieħdu spunt minn dak li għadna, ġifieri rapporters kienu partikolarment proattivi, proset l-rapporters u nixtieq ngħid li huwa b'dan il-mod biss li nistgħu nżidu kredibilità dan il-kumitat kif ukoll l-influenza tar reġjuni u tal-bliet fil-proċessi ta' teħid, fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni fuq livell Ewropew, però tbaqqa ħafna xogħol xesir. Rajna fuq il-gvernanza fuq bosta livelli u l-konċett ta' sħubija, ta' partnership, hemm tendenzi biex imburru lura biex nirtiraw meta naraw il-politika ta' il-politika Ewropea u s semestru Ewropew qed naraw min jipprova jisimplifika l-affarijiet, eh, jiċentralizza l-affarijiet, eh, sens ta' u id-dur ma' zokkortu, jifuka eh, bis fuq territorju tiegħu. Aħna rridu nejdu illi l-kohezjoni soċjali ta' sew importanti illi jkunu mekkaniżmu transkonfinali ħan diskutuh dan il-punt. Nafu l-hemm proposta qudiem Il-Konsil fuq din proposta oħrajn ġara darba nivotawhom nittama l-intom taraw li eh, fl-istampa u fil- u vizavi l-ministri tagħkom eh, nazzjonali tiġġieldu biex ikonna politika kożjoni ambizjuża fuq livell Ewropew. Din il-ħidma hija tasa importanti, forsi l-iktar waħda importanti fix-xhur il-ġejjejna Hawnhekk eh, huwa fejn ukoll eh, nistgħu ntejbu l-iktar. Jiena ħanser fuq kull wieħed waħda minnkom, fuq kull grupp nazzjonali biex naraw illi tassew nkunu nistgħu nwasslu xerdu il-messaġġ tagħna. Nħares bil-qoddim għal diskussjoni ma' rapporters eh, fuq l-izvilupp reġjonali u ma' diskussjoni flimkien mal-Kummissarju li ħana ħanaddila l-kelma mill- mill-ewwel. Grazzi Karl Heinz Lambert. Grazzi u l-orb sanar ta' pli kolħat, b'tassew kontenta li edha fostkom illum. Intom, eh, tagħtu kontribut importanti għad-dibattitu fuq il-ġejjeni tal-Ewropa kif ukoll dak tal-futur tal-politika ta' kważjoni, il-ġejjeni tar-reġjuni Ewropej. Nixtieq nifraħ eh, lilek partikolarment eh, għal ħeffa li bihom mixejtu il-ħidmiet li x-dirġa reċtu post opinjonijiet eh, bħala komitat fil-vjaċ lejn it-tħejja ta' programmi futuri, importanti li jkollna xi ħadd li jissetja dan ir-ritmu li jagħti l-eżempju bħalkom u nemmen li intom tassew fisajtu r-ritmu għall kolleġizaturi u għalina. Grazzi mill-ġdid għall appoġġ tagħkom. Nixtieq eh, infaħħar partikolarment eh, l-alleanza ta' kohezjoni kienet waħda tas-sew importanti Grazzi Marco, Karl Heinz, għal dan l-isforz komuni. Għalla li xe, eh, fl-iktar fazi diffiċli eh, ta' tħejja l-MFF eh, li ġej intom tajtu vuċi l-bliet u reġuni Ewropej, vuċi li tassew tati appoċ lil twemmin bażiku li fl-Ewropa mhux se jkun hemm qas reġjun jew belt waħda mħollija barra. U nemmen l-opinjonijiet tagħkom eh, kif għadt inti President eh, tipprovdi appoġġ fuq tliet punti. L-ewwel eh, fuq il-prinċipju ta' sħubija, għaliex l-aċċess għal politika reġjonali u għam sejs fu eh, autoritajiet reġjonali u lokali eh, dawn isħab eh, kif ukoll isħab soċjali biex naraw li l-politika tiġi implementata b'mod pratiku intom tafu x'inhu l-isfidi, intom tridu fl-aħħar mill-aħħar tipplementaw bl-idejat tagħkom bl-arfien li għandkom tax xejriet lokali, reġjonali intom tagħmlu dan eh, bil-paċenzja kbira b'determinazzjoni eh, biex ittejbu eh, il-ħajja ta' ċittadini fir-reġjuni u l-ibliet tagħkom proset ġdid għal politika reġjonali effettiva li hija biss possibbli bi sħab reġjonali b'saħħithom bħalkom l-ewwel nett ftehim ta' sħubija b'saħħtu importanti għal dan li jkollna overview strateġika, viżjoni strateġika, għandna bżonn diskussjonijiet mal-partijiet kollha u l-enin lokali, reġjonali, l-imsieħba soċjali wkoll għalhekk l-ftehmiet ta' sħubija li seda membri kollha huma meħtieġa hemm ħafna programmi però relevanti mid-daqs nixtieq ngħid illi ma nistgħux napplikaw standards doppji l pozizjoni tiegħi għamilta ċara kien hemm konsil tal-affarijiet ġenerali ġimgħa li għaddiet fejn tafu li qed titfaċċa proposta għal natura obbligatorja ta' dan il-ftehim ta' sħubija. U jiena qatt il-Kummissjoni għannom ta' Kummissjoni li ħanibqgħu sodi fuq il-pożizzjoni tagħna relevanti mill-envelop li jkun hemm allokat irridu strateġija għal kull illi tinvolvi l-istati membri kollha. M'hemmx lok għal żewġ kategorija ta' stati membri, eh, first u second class, rridu naraw li kun Ewropa wkoll viċin ċittadini xprunata mill-tiġijiet lokali, eh, tifoka fuq in-nies u ta' implementa flimkien man nies. Not just a simple declaration. Din mhijiex dikjarazzjoni eh, hekk ehm, bil-kliem biss, le, rridu naraw l-implementawa, rriex rridu Ewropa viċini ċittadin li titraduċi fil-realtà li tidruċ ruħa fil-konkret fil-ħajja kull-jum ta' ċittadini tagħna. Rrid ikollna wkoll iktar għodot territorjali l-inizjattiva Ewropea urbana li ġib fil imkien l-attivitajiet urbani kollha set ta' għodot għal politika tal-iżvilupp kif ukoll oħrajn għal l-iżvilupp rurali. Insomma, dan kollu huwa maħsub biex eh, natu seta lil bliet il-ċittadini tagħna rridu nuru l-ċittadini x'qed tagħmel l-Ewropa li Intur issa fuq kwistjoni oħra importanti li nemmen li rridu niċċarawha flimkien mal-natura obbligatorja ta' dan il-ftejm ta' sħubija li rridu insibu soluzzjoni għalija. Il-programm 5 plus 2, iksjoni 5 plus 2. Naf li intom għandkom eh, riservi u preokkupazzjonijiet u nixtieq nismagħhom. Meta jkolli il-privileġġ nismakom, nixtieq però nispjega il-fema tal-Kummissjoni għalfejn nixtiequ Illi jkollna dan il-lok ta' manuvra din il-flessibilità. Naf li intom tappoġġjaw il-prinċipju eh, u tappoġġjaw polita eh, aktar flessibbli li konsiderazzjoni eh, ċirkostanzi li feġġu. Naf illi dan ma jriċ ixekkel proġetti fuq tul ta' żmien nejdan dan li jiex dan it-tip ta' proġ ħadem ġifiri il-proġetti jridi jkomplu, jridi ikun hemm review tal-prestazzjoni, pero kifat, dawn dal-approċ ħadem fl-modi ħnet niproponu l għara ħames snin ikun hemm revizjoni ta' nofs terminu l-għalli għax eh, jek tal-limt lezzjoni eh, f'dawn l-axħar eh, erba snin għal dik li politika reġjonali f'dan il-Kommissjoni hija li ma nistgħux nbassu seba' snin minn qabel xemm jistennijena. Għal daqstant jiena lesta li nisma' l-femmit tagħkom però nixtieq ngħidilkom biex nagħlaq Grazzi mirġdita għall appoġġ tagħkom eh, għal din l-aħħar sena eh, fejn ħdimna bil barra fitħejja tal-MFF nilqa la poċtakom eh, għal l-idea ta' sħobija kif ukoll għal dan il-ftehim ta' sħobija u kif għattilkom inħares bil-qudiem biex nisma' x'inhuma l-opinjonijiet tagħkom. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Grazzi ħafna, Signora President, u mena rektar dew mien ħaniftaħ id-dibattitu nfakkar fil-prinċipju li iktar minn uh, sezzjonijiet oħra obbligat, obbligat illi nitlobkom iżommu il-kelma u verament uh, għadnejdakom inkella mux uh, ħernexxina l-allum, l-lejla u l-qasada biex nżommu nikonsidraw il-punt kollha tal agenda Ġifieri dan id-dibattitu ħanal uħ mal-erba kwart, żommu mal-essenzjali. Ġifieri fuq fuq dak li verament ixtiequ tgħidu. Issa, Michael Schneider, jekk joġbok. Grazzi, Sir President, Sa Komissarju, nil-għawk eh, fosna, Sa Komissarju, fil-Komitat, dan huwa fost importanti fil-vjaġġ dan 2016 kienet is-sena meta bdejna nasbu fuq il-periodu wara l-2021. F'Mejju tal-2017 adattajna opinjoni fuq il-ġejjien tal-politika ta' koeżjoni f'din l-istess awla u eh, bekk ħlaqna il-politika ta' koeżjoni. U eh, għal dan kollu dejjem kien importanti li naħdmu fil-qrib miegħek u mal esperti tiegħek f'dan id-direttorat ġenerali il-proposta regolament eh, fuq il-fondi strutturali li pubblikajtu eh, f'mejja ta' din is-sena hemm ħafna punti li naraw fihom eh, xebħa mal-proposti tagħna. Dan juri il-kooperazzjoni ta' dawn l-aħħar snin ħalliet il-frott. Grazzi, grazzi l-li għandna interess komuni u fl-interess ta' tnejn li niksbu riżultati. Nixtieq nitkellem fuq regolament ġenerali, ovvjament hemm ċertu punti li nistgħu ntejbuhom u nista' jekk permettu li nsemmi uħud minnhom l-ewwel net eh, F5 plus 2 eh, dan il-punt eh, li inti semmejt. Mhux qed ngħid li aħna kontra l jew nkella kontra din il-formula 5 plus 2, imma regoli mhumiex xari, rridu nevitaw sitwazzjoni fejn dan ifisser illi f'ħames snin oħra nibdew mill-bidunet. <coughs> Rridu tal-inqas ikonna idea, idea ta' fejn ħanof u il-flus. Din hija xi ħaġa li qiegħda tħassib għalina. Mbagħad tkellimtu dwar xibka ta' sikurta ħadd ma jrid jaqa' taħt 76%, però l-livell nazzjonali huwa il-qafas li fuq ħanibnu u l-istati membri jridu jwieġbu situazzjonijiet kif huma għaliex inti għandek differenzi kbar fiħna l-istati membri bejn ir-reġuni Spanja, l-Italja, Franza, l-Ġermanja, fil 76%. Iva, imma rridu nagħmlu referenza għal livell reġjonali dik dawk huwa l-punt ta' referenza. jiġifieri ħadd l-ebda reġun mandi taħt dan, jiġifieri bejn il- bejn 76% u 100%. Imbagħad eh, għamiltu proposti oħra, proposti pjuttost ambizjużi, tixtiequ eh, naqsu rata ta' kofinanzjament eh, minn tal-Unjoni, jena ġej minn reġun fejn għandna setat budġetari u nisa ngħidilkom mhux ħajr nixxierna jekk kun hemm tnaqqis ferata ta' kofinanzjament minn tagħkom l-affarijiet mhux se jaħdmu. Għandna bżonn finanzjament rridu naħdu nifs mid-dejn u rridu naraw li partikolarment għal-reġuni fit tranzizjoni ma ninżlux kif taħdawn l-imberkin 76% fuq il-proposta li għamilna fuq eh, il-protokoll domestiku indikaturi oħra. nistgħu naqblu ma dak li qed jissemma iżda fuq eh, l-indikaturi demografiċi u affarijiet oħra li mhux qed jiġu Ma dan konsiderazzjoni fil-fama tagħna dan huwa punt li tassew irid jitħadu konserazzjoni li l-irġar problema għal tkabbir u għall-iżvilupp u dan dawn it-tip ta' punti li huma fil-qalba tal-politika ta' kważi ġifieri Insomma dan f'moħħkom. Imbagħad għamiltu numru ta' proposti interessanti fuq it-tnaqqis tal-burokrazija, inqas amministrazzjoni eċessiva. Imma nixtieq ngħid hemm ħasseb eh, fin-negozjati mal istati membri u mal-Parlament jista' jkun illi intom eh, illi ħan ispiċċaw eh, l-istess livell ta' burokrazija illi minnu tlaqna u li intom biħsieb neħħejtu ġifiri rridu naraw illi rridu darba dejjem din il-burokrazija zejda. Grazzi, issa katuxa marin il-kellima li jmiss. Grazzi, Sinjura Kommissarju, grazzi Korina, għal darbuħra qed turina bil-preżenza tiegħek fil-plenarja e kif qed nediskuta l-opinjonijiet fuq eh, il-programmazzjoni tal-fondi strutturali eh, Inti jetturi bisem tijak li dejjem kont eh, twizen il-gvernijiet lokali u reġjonali. Anke meta eh, fil-bidunet flimkien ma' ħafna atturi u protagonisti dejna dell-alleanza. Inti kont dejjem biswitna. Anki aħna konxi li l-politika tħossjoni hija l-aqwa wieċ ta' l-Unjoni fuq territorji eh, Ewropa li titkellem mod konkret lill-kumpaniji, li ċittadini u lill l-entitajiet lokali. Bħala soċjalista nixtieq eh, ngħid għan tal-grupp tiegħi xi punti li aħna bilna viżavi dawn regolamenti finali eh, għandna struttura politika illi taħseb għal kull reġun Ewropew rridu nsommu eh, mal-istruttura li għandna ħna bilna ma' approċ bazat fuq eh, il-ġestjoni l li r-ruol ta' sħab mal-Unjoni Ewropea ġifiri li jkollna territorji eh, bħal venijiet lokali, eh, reġjonali u anke wkoll ċentrali li għadmu flimkien Baħt, eh, tistaw taraw li fl-opinjoni finali hemm l-idea li l-font ESF eh, e Plus eh, jibqa' jkun parti waħda dan nistawx inċedu meta nqisu l-politika ta' kohezjoni Ewropea ma jistax ikun qed tkabbir u żvilupp ta' territorju tagħna jekk m'għandniex inklużjoni soċjali, it-taħriġ, l-edukazzjoni rridu eh, naraw li eh, nikkonsidraw l-esperjenza kollha li aħna ksibna eh, f'dawn is-snin ta' koeżjoni, ta' politika ta' koeżjoni, u nieħdu konsiderazzjoni l-opinjoni ta' l-atturi lokali u reġjonali. Aħna għadna u ħan indikaw fl-opinjoni tagħna xi titjib li sta jsir ħansemmi xie punti. L-ewwel net li ninkludu b'mod strutturali l-entitajiet lokali u reġjonali bħala sħab ukoll bħala parti mill-eżerċizzju tas semestru Ewropew. u koll li f'dan il-qafas ta' pjanar ikonna l-Fond Ewropew għal l-bidja u l-iżvilupp rurali barra mid dispożizzjonijiet komuni. Aħna dejjem eminna f'approċċ integrat tat-territorji tagħna, partikolarment għal dawk l-entitajiet lokali u reġjonali kollha, il-komunitajiet anke lokali u reġjonali li serħu iktar fuq il-bidja, fuq it-tema tal-burokrazija u tal-amministrazzjoni nixxiequ ngħidu mhux kollox ħolli jorbot fuq l-Ewropa, l-amministrazzjoni importanti, importanti anke diġà mill-Kummissjoni ħna il-għajni ċertu proposti u anke wkoll il-fatt li ġi proposti li jitħaffew il-proċeduri fuq livell nazzjonali. Dan kollu importanti biex l-aċċess għal riżorsi ikun iktar faċli anke wkoll um, li ikun hemm sim ta' opportunitajiet iktar intaqseb nixtieq ngħid li dan l-opinjoni mhijiex punta wasla ma punta tluq aħna ma nixtiequx li politika ta' koeżjoni tkun sempliċement ċaġa bejn Brussell u l-kapitali jew inkella l-gvernijiet tagħna. Politika ta' koeżjoni hija l-ewwel qabel kollox politika Ewropea għall bliet tagħna għat-territorji tagħna. Ġifieri li-ħinna l-pożizzjoni tagħna tul negozjati fix-xhur li ġejjin. Grazie ħafna sar kollega Michel Heisberman. Grazzi, Sur President. Da sew pjaċiri li għet nerġaw narak fosna komissarju kretu. L-ewel qabel kollox, grazzi għal bieċa xogħol tajba li għamiltu fitħejja da dan id dokument aħna ħdimna fuq dawn il-punti kollha taħt il-politika ta' kważjoni u rajna li eh, pass il qudiem fuq dik li semplifikazzjoni, fuq l-appoġġ eh, moti għall-gvernijiet eh, lokali u reġjonali, ngħid li dan huwa element assew importanti għal reġunijiet tagħna anke għal provinċi tal-Olanda li minnhom jiena ġej. Anke jekk meta tqis il-popolazzjoni għandna nqas fondi bħala projekt qis per capita għandna sem importanti. Il-prinċipju ta' ftehim ta' sħobija huwa wieħed tas sew importanti u importanti għar reġuni u għal provinċi dan jena inkludejtu fl-opinjoni fuq il-fond ta' kozjoni u l-fond strutturali. Barra minn hekk il-fokus tematiku illi aħna nixtiequ naraw fuq livell tar reġjuni biex insaħħu u nżommu r-ħol tar reġjuni għandu bżonn dal-impenn Barra minn hekk hemm il-kwestjoni ta' tibdil klimatiku eh, tal-immigrazzjoni u dan eh, mhux biss eh, fedha l-Ewropa ma anke barra rridu nikkonsidraw li pereżempju f'ċertu partijiet tal-vant tal-Ewropa il-popolazzjonijiet qed jinżlu importanti li nifhmu dawn ir-realtajiet kollha demografiċi, soċjali, għalhekk importanti li mod kif naregolaw ikun iktar sempliċi u nkunu nistgħu implementaw mod iktar faċli l politika tagħna fl-Europa kollha nitkellmu eh, fuq din it-tema u nitkellmu dwar eh, kemm hija importanti l-politika ta' koeżjoni, importanti li eh, meta nqisu meta nqis id-diskorsi li kelli mal-Kamra tal-Kummerċ ta' Klogengard kulħadd umma waħrajn jasbu l-istess fuq din il-politika ta' koeżjoni. Pero xorta waħdet naraw li qed tiġi attakkata qiegħda taħt pressjoni, jien naħseb li allura issa fidejn l-istati membri eh, Isuna bħala sħab, però eh, ma'kom kummissjoni għal din il-politika ta' koeżjoni b'soħħetha kredibbli. Rridu naraw li eh, nibqa' dejjem bix-xogħol u u xewqa sbieħa għal trialogu li jmiss. Grazzi. Issa, Onorevoli Persius, eh, grazzi. Ma Persius, sanzi, eh, skużawni, eh, grazzi ta' sem għak, senjora President, f'dan il-moment tant kruċjali, meta għandna ħafna opinjonijiet fuq il-fazi wara 2020 marbuta ma l-MFF. Importanti li jkun approċċ koerenti li jinżommu fil-qalba tagħna il- kollettivitajiet lokali u li nifukaw u namlu iktar għal ċittadini. L-sfidja kbira wara l-2020 titlob eh, illum qabel għadda eh, nikkonvinċu lill euroxettiċi eh, mhux l-istituzzjonijiet l-oħra, li l-Ewropa hija għalihom u mhux kontrihom. U għal daqsant fost it-tedidiet fost l-istennijiet hemm il-fatt li l-politika ta' kooperazzjoni territorjali tinżamm jinżamm il-budget allokat ma wkoll l-ewwel qabel kollox għal prinċipju li tressa. Nilqgħu il-fatt li mingħata ta' kummissjoni qed jiżdiedu żewġ elementi oħra fuq eh, ġifieri dak għal reġuni ultra periferiċi kif ukoll għal proġetti ta' proġetti transkonfinali jena kelli ċansen intaqas għal bireħ stess ma nies u rajt li l-proġett per eżempju eh, Enterek jesprimi l-idea tal koezjoni territorjali Ewropea u um, eżempju ta' prassi tajba li rridu nkomplu naqsmu u jagħti valur miżjud li rridu komplu naraw. Reġjuni marittimi mħasba dwar il-fat li hemm eh, kooperazzjoni transkonfinali marittima eh, meta nafu li eh, ħafna minnhom taħt natruwa jekk inserħu fuq l-aħħar konferenza ta' reġuni marittimi ultraperiferiċi da mux ħajrnex barra minn hekk konċentrazzjoni fuq eh, medda tal-art ta' 25 km din hija sfida eh, għar-reġuni transkonfinali. Eh. Fi dan iż-żmien ta' dubji ta' inċertezzi ma taħsbux żiża kummissarju li rridu kun iktar qrib ta' ċittadini tagħna naraw naqra x'jaħdem inżommu dak li isserraħ u jaqat il poplitana tagħna. Grazzi. Merci. Grazie ħafna. Issa nisema minn Book Arens. Grazzi, President. Komissarja Krezzu, grazzi tal-prezenza tiegħek, specialment għall-impenn li inti urejt fil-politika ta' koezjoni. Il-prezenza tiegħek turi dan l-impenn. U aħna rajna bħala amministratur lokali ta' reġun transkonfinali pratikament mal-Ġermanja nista' ngħid li diskussjoni fuq il-politika ta' koeżjoni importanti ħafna. U dana e, ifisser dan it-30% tal-ċittadini tal Ewropej jiena għandi proposta fuq il regolament fuq il-kummerċ transkonfinali li għandu e, e, jagħmel aktar faċli illi neħu ostakoli amministrativi u legali għal proġetti komuni. Ir-reġuni għandhom eh, atteġġament pożittiv fuq din il-proposta. Ir-reġuni u l-bliet juri din il-possibilità ta' kooperazzjoni u nixtiequ nibdew naħdmu b'dan l-istrument flimkien mal-finanzjament eh, ta' Interreg. Eh, aħna nistaw naslu għal forum konkreti ta' żvilupp reġjonali. President, però għandna tħassib fuq id-diskussjoni fil-Kunsil tal-Ministri fil-fatt aħna naraw li hemm xi pajjiżi membri illi mhumiex kuntenti u nistieden il-Kummissjoni tagħmel sforzi biex eh, tikkalma dawn dan it-ħassib u tibda negozjat kostruttiv biex eh, naslu għal politika ta' koezjoni uh, fil-futur iktar effettiva. Grazzi. President, Komissarju Krezzu, qed jitkellem is-Sur Boċ. Nixtieq nifraħlek fuq l-isforz biex twasal il-politika reġjonali fil-irkejjen kollha tal-Unjoni Ewropea. Eh, politika ta' koeżjoni għal reġuni eh, kollha u li ma tħalli l-ħadd lura. Eh, għandi ftit mistoqsijiet u komment. Jiena sindku ta' eh, tieni l-ikbar belt fir-Rumanija u għajt ma' ħafna nies żgħar u għaluli li kellhom jirrinunċaw għal xi fondi Ewropej imħabba li proċeduri kienu pro, kienu komplessi, kienu dewima u komplessi. U meta wieħed is l-MFF il-ġdid xinu l messaġġ tiegħek għal dawn iż illi li jixtiequ japplikaw għal fondi Ewropej, però għandhom il dan il-pis burokratiku. U tini mistoqsija tiegħi rigwarda l-N plus 2 jew l-N plus 3. Jiena nappoġġa ħafna l-N plus 3 għax aħna bdejna aktar tard fil-proċeduri Ewropej u ek konna ek nibdew mill-bidu net inkunu edin ik f'pożizzjoni aħjar biex nużaw il-flus Ewropej. U issa għandi nishtiq nitolbok il-parir tijak għanna dan l istrument li jismu eh, European Urban Initiative u jiena bħala sindku u president ta' reġun kol tista' tatina parir kif aħna nkunu iktar preparati għal dan l-istrument ġdid biex ikonna l-fondi mill-bidunet. U fl-aħħar riflessjoni, kumment. <coughs> Jekk minn sejjer zbal, il-politika ta' koezjoni ġiet introdotta fl-Unjoni Ewropea mir-Renju Unit fl-1973. Issa l-Renju Unit se jitlaqna u aħna dispjaċuti, però il-politika ta' koezjoni ħatibqa' u xinija il-viżjoni tiegħek fuq il-futur tal- Eh, politika ta' kozjoni f'dan il-kuntest. Grazzi ħafna. Isabel Bulinu. Monsieur le Président. Grazzi, sar President, Aziza Kommissarju. Għannom tal-grupp ta' soċjalisti BS ġifiri, xun ringrazzjawk minn qalbna tal-lint kont viċina l-autoritajiet lokali u reġjonali. Sanna serħu ek fuq l-impentija kimmina limitu. Eh, eh, inti eh, tajt l-enerġija kollha tiegħek għal polita ta' okkażjoni għat-territorju Ewropej kollha kif juri r rapport ta' Mikel Schneider u Marini Katuxja għanna eżempju ċar li kulħadd huwa interessata minn politika li jinteressata f'kulħadd li ninsew il-xaħat, ifisser li aħna nkun qed niporkalaw eh, is-sens ta' appartenenza lejn l-Unjoni li hija ta' kulħadd kieku eh, ma njorajniex dan kollu, kieku ma kienx kiku mux edin fejn edin, bi situazzjonijiet li għanna, ma realtajiet edin emmek, u fċertu pajizi, eh, fraġuni kbar, f'żoni rurali fejn min jaħseb l-elit fil-metropoli, fil-bliet il kbar kompletament aljenati, rridu nfakru l-politika ta' koezjoni, politika msejsa fuq in-nies, e, hija importanti u importanti li tiġi assiża territorju kollu. E. Il-kollegi smajnihom jitkellmu e, dwar dan. U fil- Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-ASF eh, rridu naraw li tassu soċjali nħarsuħ li nakkompanjaw ma iżvilupp rurali eh, u li ikonna dan it-timbru eh, ta' mm, kozjoni Ewropea, kozjoni soċjali. Grazzi minn ġdid eżiza kommissarju, nixtiequ ngħidulek l illi fil mu ġenerali dak il-proposta ta' komi ta' ġobna. Kolleg Landorgren. Issa l-kollega Landorland. Kummissarju, President, kollegi, illum il-Komitat tar reġun ta' reġuni se approva eh, pariri fuq il-politika ta' kohezjoni. Jien għandi dan il-messaġġ hemm ħafna għaqda bejn il-Komitat tar reġuni fl europa kollha ir-reġuni kollha jixtiequ li jkun hemm politika ta' koeżjoni qawwija illi huwa l-istrument tagħna ta biex nipromovu l-istrumenti tal-iżvilupp, aħna mhux qed niproponu l-ebda eh, bidla fuq il-kontenut politiku. Aħna provajna nkunu l-iktar koerenti possibbli u, pro, u, provajna fitxu l-iktar biċċa raġunata il-parti l-iktar li tirrigwarda l-amministrazzjoni eh, lokali semplifikazzjoni b'mod partikolari nixtiequ nisħu fuq aspett. Eh, aħna nixtiequ li jkun hemm anki għan iktar importanti eh, fuq il-klima. Dina miex ħaġa eh, illi eh, sorprendenti. Fil-ftejm ta' Pariġi eh, rajna kienem hemm eh, xi politika populista anki minna ħal-oħra l-oħra mill-Amerika u l-evalwazzjoni tal-konsekwenzi, però jieċċaraw il-situazzjoni waħna autoritajiet lokali u reġjonali rridu nafacċaw il-problema ta' investimenti kritiċi biex nġildu kontra il-tibdil tal-klima. Allora jena nitlobkom toħduha bis-serjetà din il-kwistjoni u nixtieq anki nisħaq fuq punt ieħor. Il-fondi Ewropej, il-fondi għal-koeżjoni, il fondi ewropej il fondi għal koeżjoni il aħna irridu nipromuovu mod ġust eh, l-ugwaljanza, l-aspetti kollha, imma l-iktar eh, l-ugwaljanza fost istessi għaliex il-nisa eh, tkun xi tkun il-reliġjon jew l-etniċità tagħha hija il-konsekwenza diretta u aħna allura nishtiqu ikkolna aspet ta' semplifikazzjoni tal-aspetti kollha tal-politika ta' koezjoni għax inkella aħna se nitilfu ħafna possibilitajiet ta' uh, ta' innovazzjoni. U rridu niftakru, rridu ninkludu dejjem l-ugwaljanza. Issa, Pavel Branda. Kommissarju, Krezzu huwa pjaċir tiegħi bħala membru tal-ICR u membru tal-Koter. Aħna eh, intqajna f'dawn l-aħar snin. Però huwa onur għalija dejjem nilqak hawnhekk. Il-proċess leġislativ il-proposti qegħdin qudiemna aħna il-fazi ta' preparazzjoni l-estejnija ħafna diskussjonijiet fuq il-futur tal-politika ta' koezjoni. U aħna napprezzaw illi ġejna trattati bħala verament operaturi fuq dan proċess. Kif inti taf jiena kont rapporter tal-proċess people to people u għamilt ħafna sforz biex dawn il-proġetti ninkludihom. U il-Kummissjoni aċċettat l-opinjoni tagħna anki fil- fl-ewwel fażi. U għalina li huma essenzjali għal komunitajiet waħd tagħna hija parti issa mill-proċess leġislattiv. Però issa għaddej anki brol iktar importanti tal-Parlament u tal-Kunsill. Għanna bżonn tal-għajnuna tiegħek biex aħna verament nibqgħu nkunu inklużi bħala imsieħba ugwali, imma anki mhux biss fil-programmazzjoni ma anki fil-implementazzjoni ta' din il-politika. Rridu niżguraw illi il-flus fl-aħħar jaslu fil-flibliet u fil-reġuni tagħna. U dana nistgħu niksbuh biss billi nirrispettaw il-sħubija fil-proċess kollu kommu u għandi anki proposta għal futur. Irridu nbidlu naħseb kif aħna nikkomunikaw ir-riżultati tal-politika ta' koeżjoni. Il-valur miżjud importanti huwa li tilħa anki l-iżar eh, belt u raħal tal-istati u tmiss il-ħajja ta' ċittadini kollha u għal daqstant mhuwiex biżejjed il wieħed jagħmel ipoġġi l-bandiera jew poster imma rridu verament ninvestu biex il-benefiċċji u l-impatti fuq il-ħajja tal-persuni E, ikunu marufa ma' kulħadd. Grazzi. Essa il-kollega Kirjan Mektarsi. Grazzi, President. Kommissarju, membri tal-Komitat, ħafna drabi l-impen ta'kom biex tiddefendu l-politika ta' koezjoni, jiena kont rapporter fuq il-E-Urban Agenda u proponejt l-innu niddedikaw 6% għal eh, inizjativi urbani. <coughs> L-agenda urbana tati potenzjal biex intejbu kif il-bliet jistgħu jaħdmu flimkien għax tista' għax hija marbuta mal-futur tal-dibattitu Ewropew. U dana wassal għal riżultati reali pożittivi azzjonijiet ta' gvern fuq multi livelli. U din l-agenda mandiġ tkun sempliciment eżerċizzju ta' networking inkella se jkonna ħafna deluzjoni fil-bliet u fil-ċittadini. Eh, u irridu eh, intejbu il-ċek ta' sussidjarjetà u isħubijiet jistaw jikontribwixxu biex jisibu politika li jiservu il-bżonniet ta' ċittadini. Il-beraħ kont qiegħed f'konferenza fuq sħubija u il-riżultati E, u l-approċ kien inkredibbli u aħna ma nistax ikonna sempliċement e, eżerċizzju ta' networking. U hemm e, hemm rabtiet soċjali l-aġenda urbana issa għandha bżonn pjan biex il-pjanijiet ta' azzjoni jimxu l qudiem Allora l-mistaqsija tiegħi hija x'inhija x'inhu maħsibiet tiegħek fuq l-aġenda urbana biex immexxuha l qudiem Grazzi. Issa Marko Marko l-ewwel viċi president tagħna. President, Kummissarju, kollegi, Korinna, nisħaq fuq l-affarijiet l-iktar importanti. Issa għadin in namlu, natu l-qafas għal elementi u tal-politika ta' koezjoni. Il-politika ta' koezjoni terrigwa hija strument ta' trasformazzjoni. Hija qawwija, però hija anki ġib ħafna mill-kontenuti. U meta nħares eh, li il-lezzjonijiet eh, li tallimna, il-politika ta' koezjoni għandha tkun ħafna iktar integrata fl-użu ta' strumenti oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Per eżempju, eh, Horizon Europe, Digital Europe u l-oħrajn però għandha tkun ħafna iktar integrata anki fuq livell lokali u reġjonali għal finanza pubblika u privata illi il-finanzi il-fondi ta' koezjoni jistaw iġibru. Dawn huwa billi iġibu dawn il-fondi għal mizuri immirati. Dana kien strateġiji importanti għax dan jfisser anki li l-reġuni Ewropej qegħdin jikkooperaw ħafna iktar minn qabel. U l-importanza hija propju hawnhekk eh, għax waħda mill-kwistjonijiet ah, huma propju dawn illi eh, kemm fuq l-art kif ukoll fil-baħar u b'din il-perspettiva għandna bżonn waslu għal dan l-element. Minnaħa l-oħra, l-iktar element importanti ta' din il-kooperazzjoni hija l propju din il-kooperazzjoni interreġjonali. U jiena nibża wis li din il-komponenti ħad tisparixxi. U nittama eh, li ma tisparixxix anki il-mira. Eh, Iridu nfittxu soluzzjoni biex eh, fil-komponenti kollha biex din il-dimensjoni tibqa' għax ir-reġuni kienu propju fuq u din fil- din il-kooperazzjoni biex ikunu jistaw jaħdmu mal-komunitajiet lokali u mal-industrija u kol lokali biex ikunu jistaw jiksbu il-bidla fil-klima u anki eh, il-miri ta', ta sostenibli ta' żnus maqawda u kol għanna bżon ta' iktar riżultati konkreti. Inti tista' tagħmel ħafna. Grazzi ħafna għanna ħames kollegi oħrajn. E, minuta kull wieħed. Gamalo Aler. Grazzi, President. Nilqa l-Kommissarju. Jina kontenti li jarġaj ġej tarana u dana juri illi l-għaniet tijak u l-interessi tagħna jpoġġuna flimkien. Jiena naqbel ma' Sinjur Sinjura u ta' Sur Schneider fuq il-politika ta' kooperazzjoni territorjali, speċjalment f'reġuni transkonfinali. Imma anke fuq kwistjonijiet demografiċi, ma rixtieq nikkonċentra sa fuq kwistjoni oħra li tirrigwarda l-Galizja li jiena nirrappreżenta fi Spanja. Anke jekk hija importanti anke għal reġuni oħrajn fl-Ewropa. ċoe hemm paradoss minkejja illi il-GDP qed jinżel e, u niżel e, f'baxar punti e, fil-perjodu ta' qabel li għaddejna minn reġjuni żviluppata inżilna. Però aħna tnaqqas il-finanzi tagħna mill-fondi ta' tal iżvilupp reġjonali tnaqqas b'xi 40 fil-mija. U dan mħabba illi niġu trattati b'mod speċifiku tal-li ersaqna mill-grupp tal-inqas, meta aħna ħadna eh, imxejna mill-grupp ta' inqas sviluppati għal grupp ta' iktar sviluppati. U qed nitilfu darbtejn. Eh, inti tifhem illi dan huwa kontra l-ispirtu litra tal-liġi l-ebda reġuni manda titlef, eh, titlef il-fondi Ewropej. Mandiċ iktar ħin. Issa eh, Birgit Honeim. Grazzi tal-impen tijak fil-politika ta' koezjoni, grazzi tal-prezenza tijak. L-ewwel fil reġun tijak ju importanti ħafna il-kofinanzjament tibqa stabli u ma taqax il-kollega diġà tkellem fuq din il- eh, eh, eh, dan it-tnaqqis. U it tini ħaġa N plus 3 nixtieq nappoġġaw għaliex il-proġetti tagħna għandhom bżonn u dana jibgħat sinjal sakemm naslu għal ċertezza ta' pjanifikazzjoni. Il-periodu ta' programmazzjoni għandu program multifondi u mħabba fek jintegra il-politika il eh, eh, reġjonali integrata għanna nizguraw li l-fond jiġi taħt il-regolament U punt ieħor huwa illi huwa importanti ħafna għalija illi il-tnaqqis għal dawn il-programmi bbażati fuq ir-reġun f'Interreg għandhom jinbidlu għaliex eh, dawk li huma bbażati fuq il-frontieri eh, il-kellima ġiet interrotta. Buda, eh, Kummissarju nixtieq nistaqsik fuq il-regolament illi qed tiġi proposta illi il-VAT ħatkun spiża sa 5 miljuni biss u l-istipola għal dan jista' iwassal għal fatt illi eh, inkunu inqas in attraenti il-programmi. U dan ukoll Eh, huwa misħuq fl-opinjoni tal-Kumitat ta' Reġuni. In-non eligibilità tal-VAT fil-kofinanzjament jista' inaqqas il-kompetitività eh, għal ċerti finanzi. Tista' anki tagħti motivazzjoni biex il-proġetti jinqasmu ħalli ma jaqbżux il-5 miljuni. U jiena nixtieq nistaqsik x'kienet il-motivazzjoni prinċipali tal-Kummissjoni eh, fl-introduzzjoni ta' din ir-regola u għaliex żammejtu il-regoli attuali tal-eġibilità tal-VAT. Grazzi. Il-kellim li miss, grazzi President, grazzi għal darboħra Fanelli. Grazzi anki l-Kommissarju għal xogħol li segwejna anki fl-imkien u għal eh, l impen kollu illi investiet. Aħna qed nibdew issa fażi eh, finali u aħna u intejbu dejjem iktar kif naf illi l-opinjoni ġenerali fuq ir regolament illum uh, se jkun favorevoli. Il-metodu aħna se waslu opinjoni approvazzjoni bl-approvazzjoni tal-membri kollha u nittama li dana se jiġi ikkonfermat għax dan huwa riżultat kbir illi l-entitajiet territorjali jagħtu dan il-kontribuzzjoni daqshekk maquda u jiena żgura li dan se jiġi milquh b'mod favorevoli, iktar koeżjoni, iktar koeżjoni għall-ibliet u għaż-żoni rurali. U nixtieq anki ngħid eh, eh, illi e, e, il-agenda urbana huwa element importanti li aħna ġarajna u hemm bżonn insaħħuha specialment fil-regolament tal-implementazzjoni, specialment dak tal-fond ta' svilupp reġjonali. Hemm eh, parti speċifika fuq dan hija importanti ħafna. Issa eh, il-President jinterrompija. Eh, u li kunem hemm anki l agenda rurali mhux biss l agenda urbana tajt il kellim Il-kellim li mis President Grazzi. Grazzi ta' servizzi li offrejtna fi spirtu ta' kooperazzjoni. Aħna flimkien Eh, eh, ksibna rizultati pozittivi ħafna illi fl-modi zitaw eh, jidru impossibli. Il-politika ta' kozjoni ġdida għanda timxi malajr u għanda tkun applikabli u effettiva u anki għanda anki tinkludi il-futur mhux biss t-referi għal prezenti Aħna rridu nirreferu għal politika biex niġildu kontra il-burokrazija, ġestjoni ħażina. Irridu nagħtu ritmu. Fattur importanti u essenzjali huwa iż-żmien, il-ħin. Għandna problema ta' ħin u ta' flus biex jinnirnexxu irridu nkunu il-bidla illi nixtiequ għall-Ewropa. Grazzi Issa irridu nirrispettaw il-ħin ta' kelma. Issa nati il-mikrofonu lil kommissarju għal risposti. Grazzi ħafna, Sur President, grazie lil membri Kien interessanti illi nismakom tafu illi kellna diskussjoni ta' d-dejja matul l-aħħar sena naf illi aħna appoġġajna lil xulxin fl-iżvilupp lokali iżda wkoll għandna xi approċċi differenti u ser nipprova nirrispondi għal xi kwistjonijiet illi tqajmu hawnhekk. Ser nispjega l-proposta tal-Kummissjoni illi tresqet quddiem il-Parlament u l kunsill fit-tieni ta' Mejju Però xtaqt biss ngħid illi din il-proposta tagħna tal-Kummissjoni Ewropea issa qiegħda fidejn il kolleġislatur il-Parlament u l-Kunsill. U jekk intom tixtiequ illi taraw xi bidliet tridu taħdmu mal-membri tal-Parlament Ewropew u mal-gvernijiet tagħkom mal-istati membri mal-Prim Ministri jew Presidenti tagħkom li jirrappreżentaw il-pajjiżi tagħkom fil-Kunsill Ewropew. Però tafu tajjeb illi hemm diskussjonijiet għaddejjin f'dawn l-istituzzjonijiet Nhar il-ġimgħa kellna laqgħa ma' 28 Ministru għall politika tal-Koeżjoni ħafna mill-proċeduri għadhom qed niddeċidi fuqhom. Ovvjament hemm argumenti tajbin. U jiena napprezza l kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Kumitat tar-Reġjuni ser nieħu l mistoqsijiet tagħkom waħda b'waħda il-programming 5 plus 2. Naħseb li qed naġlu wis, naf illi intom għandkom xi riservi, però intom tappoġġaw il-prinċipju ta' flessibilità sabiex nadattaw irwieħna għal sitwazzjonijiet ġodda irridu naraw kif indaħlu dan il-prinċipju ta' flessibilità fil-prassi kif qatt il-proposta tagħna hija li jkollna reviżjoni mhux li nib nerġgħu nibdew mill-bidu bħalma qal Sur Schneider din mhix l-intenzjoni tagħna li nerġgħu nibdew mill-bidu wara ħames snin. Għax diġà għandna proġetti li qed jaħdmu f'perjodi eh, ta' programmazzjoni differenti Però jekk ma jkollniex il-ħtieġa jew ma nofqux il-flus kollha f'ħames snin, irridu li jkun iktar faċli li nagħmlu trasferiment minn punt għal ieħor. Dawn huma e, l ħsibijiet wara l-5 plus 2. Jiena wkoll ħadd nota ta' tħassib tagħkom dwar il-proposta tagħna u naħseb illi din hija risposta pragmatika ħafna sabiex inkunu nistgħu nżommu l-infiq budget iżgħar. Fl-opinjoni tagħna l-kofinanzjament twassal għal sieda fuq il-post u l proposta ta' kofinanzjament tagħna mhijiex xi ħaġa ġdida, irridu mmorru għal livelli ta' qabel il-kriżi meta kellna l-istess livell ta' kofinanzjament. Aħna ħsibna li budget iżgħar bil-budget li għan nissa u wara daqstant snin ta' tkabbir ekonomiku sena wara l-oħra nistgħu mmorru lura għal livelli ta' qabel il-kriżi, però ovvjament bħalma qatt qed nara illi li fil-Parlament Ewropew bħala hawnhekk hemm xi oppożizzjoni għall proposta tagħna naraw x'ikun il-vot finali. fuq il-konċentrazzjoni tematika aħna għandna l-ħtieġa li nikkonċentraw fuq xi prioritajiet għad kabbiru l-impjiegi. Irridu inkunu kompetittivi sabiex naffaċċjaw l-ekonomija ta' għada għalhekk hemm il-ħtieġa li nikkonċentraw fuq l-ambjent, irridu nadottaw rwieħna għal ekonomija ħadra karbonju baxx tafu illi l ġimgħa li għaddiet il-Kommissjoni adottat il-komunikazzjoni għal tibdil fil-klima. Aħna rridu sistema flessibbli b'kategoriji e wiesa u mbagħad tkun fidejn l-istati membri u l reġjuni sabiex jagħmlu jiddefinixxu dawn il-kategoriji. Nridu nħallu loqsma wiesa. B'hekk igopru firx iktar wiesa ta' tematiċi. One plus two. Mil-ġdid ħadd nota ta' tħassib tagħkom il-miżura ta' simplifikazzjoni ser ittejjeb l-implementazzjoni, ser taġġa l-implementazzjoni kellna kritika dwar id-dewmien, speċjalment fis-semplifikazzjoni u l-fondi li jimxu minn perjodu għal ieħor u għalhekk ridna illi ikun iktar faċli li naslu għall-N plus 2. Is-simplifikazzjoni tagħmel dan possibbli. U l-N plus 2 se jkun tajjeb għal reputazzjoni tal-politika tagħna. Umbat, kwistjoni importanti, it-30 miljun ċittadini illi jgħixu fuq il-frontieri bejn żewġ pajjiżi, importanti li jkun hemm kooperazzjoni transkonfinali. Jiena żort ir-reġjun ta' Alhajns li huwa reġjun fuq tliet frontieri, mhux tnem biss. Naf illi hemm tħassib dwar il-komponent eh, marittimu, għaw il-President tal-Azzores hawnhekk. U f'konferenza fil-Gżer jitkellimna u wkoll dwar il-problema. Il-Kummissjoni hija impenjata bisħieħ fil-kooperazzjoni marittima. Imbagħad hemm id-dimensjoni urbana tafu illi għandna lan li nkunu iktar qrib iċ-ċittadini billi jkun hemm l-iżvilupp sostenibbli ta' żoni urbani rurali u kostali sabiex ikun hemm approċċ multisettorjali tafu illi fil-proposta l ġdida fil-RDF għandna riżorsi dedikati għall iżvilupp urban. Naħseb illi dan huwa importanti sabiex nippermettu s sintki il-bliet sabiex ifasslu l-istrateġija tagħhom għax intom tafu aħjar minnha hawnhekk ġew Brussell u xi drabi aħjar mill-bliet kapitali x'hemm bżonn u x'm'hemmx bżonn. Dwar l-inizjattiva urbana din l-inizjattiva urbana Ewropea twassal għal approċċ iktar koerenti fejn il-bliet kollha jkunu miġbura taħt programm taħt il-Kummissjoni aħna nixtiequ naqdu flimkien l-istrumenti kollha u l-programmi kollha bħal Urbact il-lat ta' innovazzjoni urbana, in netwerk urbani u l politika urbana. Irridu ġestjoni indiretta bħalma hemm taħt l-azzjonijiet e, ta' innovazzjoni urbana. Aħna qegħdin hawnhekk sabiex ngħinu qegħdin għad dispożizzjoni tagħkom irridu li jkun hemm punt wieħed taħt diġi wieħed jekk hemm xi mistoqsijiet tgħodux lura milli issaqsu lid diġi responsabbli dwar il-vet id-dispożizzjonijiet tal-vet bejn l-2014 u l-2020 ħolqu inċertezza legali u għassu għal ħafna mistoqsijiet dubji ta' interpretazzjoni. Id-dispożizzjonijiet kellhom x'jaqsmu ma' regoli nazzjonali tal-vet u rridna nkunu nafu jekk il-vet jista' jiġi kuprati jew le. Dawn huwa regoli nazzjonali tal-vet. Sabiex nagħmlu r regoli iktar ċari, irridu regoli iktar sempliċi għal proġetti ta' inqas minn 5 miljuni. Meta l proġetti jkunu ola minn daqshekk dawn ma jkunux eligibbli. Però dawn proġetti ma jkunux jaqgħu taħt il-vet nazzjonali ħafna mill-proġetti huma inqas minn spiża ta' 5 miljun. Għalhekk dawn huma ta' benefiċċju għall maġġoranza Imbagħad għal vet għal proġetti ta' il fuq minn 5 miljuni hemmhekk għandna l budget tal-investiment. Naħseb illi tajjeb illi fis-CPR għandna għandna l-ugwaljanza, non-diskriminazzjoni, dawn il-prinċipji, però tajjeb li ngħidu illi ma jimpurtax jekk nirreferu xal jom jew le għax dawn il-prinċipji għandhom jiġu rispettati hekk kif huma fil-laki komuniter mill-pajjiżi kollha għandna l karta tad Drittijiet Umani u tajjeb illi naħsbu fiha f'dal kuntest ukoll. Però dan irridu ngħiduh ma qabel sabiex inkunu nistgħu nirreferu għalija fl-implementazzjoni tal proġetti, fil-sħubijiet. Interessanti l-ideja għal fond dedikat qed nippjanaw illi missena sena d-dieħla peress li għandna ħafna elezzjonijiet anki dawk lokali, nibdew niġġieldu għal nibdew anzi kampanja għal nisa għal aktar nisa fil-amministrazzjoni pubblika. Ħafna nisa ma jikkandidawx ma mal sindki jew fis-sindku. u mbagħad ikollna biss irġiel fil-bordijiet. Għalhekk aħna misgħaddi la ser nibdew din kampanja aktar nisa fil-amministrazzjoni pubblika dwar il-Brexit. Tafu tajjeb illi l il proposta tal-Kummissjoni għall arranġament ta' ħruġ ġiet ippreżentata qed nistennew id-deċiżjoni tal-Parlament tar-Renju Unit. Hija sitwazzjoni ta' nikket għandna din is-sitwazzjoni li ġiet proposta u imposta mir-Renju Unit u l-Italja. Issa rridu nistennew u naraw x'jiġri u x'jiddeċidu s-27 stat membru rridu naraw E, xikun ir-riżultat fil-11 ta' Diċembru fil-House of Commons. Jiena dejjem nisma tħassib tagħkom naf illi aħna lkoll ħbieb hawnhekk tal-koeżjoni. Aħna ser nistudjaw it-ħassib tagħkom sabiex nara kif nistgħu nadattaw ir-riżorsi tagħna u l-possibiltajiet tagħna Jiena kuntenta illi l-koll kemm intom taqblu magħna dwar il-proċess ta' simplifikazzjoni għaliex għal erba' snin smajt l-istess ilmenti kull fejn mort dwar il-burokrazija, kemm hija komplikata. Aktar minn 80 miżura ta' simplifikazzjoni ġew proposti u kuntenta illi tappoġġawna. Jappoġġawna anke l-istati membri. jekk inkomplu bil-gold plating fl-istati membri ma nistgħux nagħmlu l-ħajja tal benefiċjarji aktar faċli. Imbagħad fl-aħħar mill-aħħar din dan huwa l-kompitu komuni tagħna. Jiena verament nispera illi bħalma aħna narawkom bħala ħbieb, intom ukoll taraw lill kummissjoni u lili bħala ħbieb meta ma tantx ikollok spazju għal manuvra tifmu il-ċirkostanzi, il-prioritajiet, l-sfidi li għandna, però tistgħu toqgħodu fuq il-kelma tiegħi illi aħna nagħmlu dak kollu li nistgħu. Sabiex ikollna ftehim ukoll fil-kunsill għaliex il-ħin huwa ftit għandi kif ġejja mill-kulleġġ fejn kien hemm il-gvern rumen u aħna nis nisperaw illi l-MFF li ġej flimkien mar regolament li eh, jiġu adottati qabel l-elezzjonijiet Ewropej. Dan ikun ideali sabiex inkunu nistgħu nibdew il-programmi mill-bidu ta' jannar tal-2021. Mhux ċerta u xkulħadd u l-istati membri kollha talmu mill-lezzjoni tal-passat Nibża illi jekk inħallu għal wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ikollna nipposponu l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni u nerġgħu nibdew l-implementazzjoni tal-proġetti b'dew min. Jiġifieri naħseb li hawnhekk irridu battalja komuni sabiex naslu għal qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq nifirħilkom nifraħ lir rapporter sal-ħidma tagħhom jiena grata ħafna illi intom bħalna tiġġieldu għal politika għar reġjuni kollha fi sħubija mar-reġjuni u perspettiva għal żvilupp lokali b'saħħitha. Irridu ekonomija iktar ħadra u politika iktar faċli sabiex nimplementawa. Grazzi l-kulħadd, anki li l President, grazzi tal-ħidma tagħkom u ejja naraw kif flimkien nilħu l-għanijiet tagħna fl-aħħar parti tal-mandat tagħna. Nixtieqilkom kull suċċess naħseb illi l-aħħar laqal din is-sena għalhekk nawguralkom il-vakanzi tajba, vakanzi illi jistħoq ilkom. l-aħjar lilkom u l-familji tagħkom u grazzi għall isforzi sabiex flimkien intejbu l-ħajja tal-ċittadini fil-bliet u reġjuni Ewropej. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Voilà euh, un bon débat qui a introduit notre. Grazie ħafna ba għal dan id-dibattitu tajjeb issa nittama' li nilħu riżultati biex sena diħla biex għanzi eh, għabel eh, sena d-dieħla għabel eh, naddu għaddan dan iż-żmien ta' festi nkun nistgħu nkomplu bil-ħidma tagħna. Grazie ħafna u jalla m'għandux ma narġgħu naraw fostna. Chers collègues, nous abordons. Aziz kollegi, nkomplu bl-agenda tagħna ngħaddu għal xi li xtaqt ngħaddirkom, xtaqt ngħidilkom li l-edizzjoni 2020 tal-Reġjun Ewropea Imprenditorjali nediet nhar 19 Novembru li għadda fl-SME Assembly li kien hemm fi Grass. Kif tafu eh, dan huwa eh, premju ta' tiketta ta' eccellenza eh, premju għal l-SMEs li jużaw strateġiji intraprenditorjali l-iktar li ħarsu l-iktar il-qoddim u li jfokaw fuq it territorju Ġifiri, jiena nħeġġeġ it-territorju kom biex jekk għandu dawru għal dan din it-tikketta ma nixxie nfakar li din hija miftuħa territorju kollha mhux biss reġjuni ġifieri imma territorji transkonfinali u partikolarment għall bliet u l-komuni. It-tmiem ta' tressiq tal-gidaduri hija 27 ta' Marzu tal-2019 jistgħu jsibu aktar informazzjoni fuq l-istend li hemm fid-daħla ta' din l-awla ukoll fuq il-limajiet tagħkom hemm il-kalendarju bil-qatt tagħna l-2019. Nixxen xbilkom l-attenzjoni partikolarment għad-dati tal-14 u 15 ta' Marzu fejn ħajkun hemm is-summit tal-Bliet u Reġjuni li ħajsir f'Bukarest, il-kapitali ta' Romanija. Nixtieq diġà nitlobkom biex tirriservaw dawn il-jumejn fid-daris tagħkom fl-axħar, mbagħad għandkom isibu żewġ dokumenti marbuta ma l L-ewwel eh, kwestjonarju eh, ta' sodisfazzjon il eh, e imbagħad ħana niddiskutu fih dan il-Kumitat Amministrattiv biex ikunu nistgħu ntejbu l-odot informatiċi u tistgħu sibu wkoll flyer b'informazzjoni fuq l-applikazzjoni Siklos li suppost tiffaċilita l-komunikazzjoni tagħna. dak eh, li staqt ngħidilkom eh, flimkien ma raħbar ritajtkom fil-bidu eh, ta' din sessjoni u sana naħseb li Iva Sart ħadni l-aperitif ukoll u ngħaddu għal-plat prinċipali għandna ħafna opinjonijiet li rridu nadattaw nibdew b'rapport importanti opinjoni importanti. Qed nitkellem dwar ir regolament dwar id dispożizzjonijiet komuni, nistieden eh, l-rapporters eh, Katusha Marino u Michael Schneider biex nkun nistgħu nindirizzaw dan is-suġġett. Grazie Presidente. Eh. Grazie Presidente. Grazie u koll il-membri koll, nishtiq nibda billi nirringrazzja l-daw koll valuti jena ħdimt fl-imkien mara Relator Schneider, Kenna kooperazzjoni ta' sew eccellenti tul ix-xhur ta' ħidma nixtieq nirringrazzja wkoll l-esperti Kaparezzu Fener, eh, nishtiq eh, nirringrazzja wkoll eh, dak kollha voluti f'Kouter għaliex samna flimkien il-kontenut u rnaxxielna niksbu xogħol ta' kwalità xogħol li jista' jwassal għal li wassalna pożizzjoni komuni tal-membri kollha ta' dan il-kumitat partikolarment nemmen li nek mux et mux bis intwera apprezzament tal-ħidma tagħna ma wkoll ta' kemm importanti dokument bħal dan, dokument li nistgħu nsejħulu eh, wieħed ewlieni regolament dwar dispożizzjonijiet komuni għall entitajiet lokali u reġjonali. Ħidemna fl-aħħar xhur għal dawn l-aħħar sentejn biex niksbu kontenut importanti l-Alleanza ta' Koeżjoni biex inżommu politika Ewropea ta' Koeżjoni għar-reġjuni kollha u eh, nixtieq eh, ngħid li qed eh, isemmu wkoll ċertu elementi f'dan qafas leġislattiv u kif ukoll forma ta' rakkomandazzjonijiet politiċi biex nisqu għal darba kemm importanti il-politika ta' azzjoni bħala wiċċ viżibbli konkret għal ċittadini Ewropej, komunitajiet Ewropej, jekk rridu ngħidu ċittadini komunitajiet tagħna l-Ewropa tagħna daqqatit u appropju eh, fuq suġġetti bħal dawn. Dak kollu ġifieri li nistgħu nagħtu ċittadini biex jużaw l-aħjar mod possibbli l-politika ta' koeżjoni ta' koezjoni kien hemm 78 eh, l-emenda kien hemm eh, uħut eh, li eh, ksebnijom, eh, anzi rekomendazzjoniet mux emendi, kien hemm uħut me rekomendazzjoniet kienu politiċi, uħut xbarnijom fil-grupp, uħut li imma ħafna minnom benna fuqhom u kienu jiffokaw fuq zama ta' politika ta' koġezjoni għat territorji kollha bbażata fuq it-tlet tipi ta' reġuni beneficjari rajna uħut mit tħassib li nittamaw koll li jieġi indirizzat fix-xhur il-ġejjin, qed nitkellem hawnhekk dwar li RDF illi ħareġ eh, regolament dwar id-dispożizzjonijiet komuni li jmur kontra l-approċċ integrat bejn il fondi strutturali u fond ta' eh, tal-ISF ehm, u nixtiequ ngħidu li l-fond ISF e Plus ġdid huwa parti integrat u ma jistax u ma jistax jinferet mill mill-pjanar tal-MFF li jmiss importanti wkoll li nġeddu u nikkonsidraw saġġija fuq il ta' żmien li għandha fil-qalba tagħha l prinċipju ta' żvilupp sostenibbli. Tfajna ħafna ċen fuq simplifikazzjoni, kien hemm eh, affarijiet li ġa ittieħdu konsiderazzjoni, però hemm affarijiet oħra li jistgħu hemm affarijiet oħra li jistgħu jsiru eh, biex entitajiet territorjali, eh, ċittadini, kumpaniji jistgħu jkollhom aċċess aħjar. U nħossu li din il f'din il-proposta mm, rridu eh, naraw li eh, insommu n plus 3 mux n plus 2 għalli tnaqqas il-pis amministrativ hekk eh, kif tiskatta l-leġislatura l-ġdida u partikolarment fil-perjodu ta' pjanar li jmiss għadna kemm importanti rwol imsaħħaħ ta' reġuni. Dejjem jekk irid ikun il-prekondizzjonalità makroekonomika għall politika ta' koeżjoni trita tinżamm fil-waqt li eh, rridu eh, nżommu sens ta' sħubija sal-axħar, eh, anke f'dan l-eżerċizzju ta' semestru Ewropew, titkellem hawnhekk dwar sħubija mal awtoritajiet lokali u reġjonali. Provajna nagħmlu sintesi wkoll tal-pożizzjonijiet differenti illi ħarġu mhux biss fil-waqt ta' prezentazzjoni ta' dispozizjoniet komuni minnaħa ta' Komissjoni Ewropea, imma partikolarment rakkomandazzjonijiet politiċi il-punti di vista differenti f'dan il-Komitat ta' Reġuni fuq dan il-qafas legislattiv provajna nieħdhom konsiderazzjoni biex intejbu li l-opinjoni bdejna naħdmu mal-Kummissarju Kretu biex intejbu eh, unresqu iktar l-interessi eh, tal-komunitajiet lokali u reġjonali biex naraw li nisfruttaw iktar l-odot li toffri li joffrina dal-istrument Ewropew. Grazzi ħafna tas suġġerimenti kollha tal-kontribut eh, eżies membri tal-Kumitat. Grazzi ħafna u issa il-kelma għas-Sur Schneider, il-ko-rapporter. Grazzi, grazzi Senjura Marini, jena nista nisseħab maħħa fir ringrazzjamenti kollha l-segretarjat, l-kollegi, l-res u l-emendi, jena u koll nista naqbel mal-ġist ta' dak il qalet kien hemm numru ta' punti sostanzjali li jares u li rridu niġildu għalihom flimkien. Importanti li ngħidu li aħna pjuttost sodisfatti, pero hemm ċertu emendi fuq ċertu setturi li maħniex daqshekk sodisfatti fuqhom u li l-Kummissarju Kretu ma tantx żviluppathom, ma tantx ħadd ħatta li ehm, sviluppat, imma fl-axar mill-axar negozjaturi ewlieni mhux il-Kummissjoni imma huma l-Kolleġislaturi. Rridu naraw li l-idea tagħna jittieħdu ma rridu naraw li dak il-pożittiv huwa li l-Parlament ippospona deċiżjoni tiegħu fuq is-suġġett nixtieq eh, ngħid li eh, kien hemm 3000 emenda. Ġifieri minn sa April għandna ċans eh, nitkellmu rridu naraw li ehm, niddiskutu l-kwistjoni ta' l-M plus 2 jew l-M plus 3 rridu naraw ukoll ir-rata ta' kofinanzjament aħna favur 70% għal reġuni ta' tranzizzjoni u ħanispjega naqra l-fejn. Illa li xaħna rridu l-kwalità ta' koeżjoni u l-fondri strutturali issa jekk innaqsu l perjodu dan ifisser li il- politika ta' kohezjoni suċċessiva ħatkun qed eh, edbati minn dewmien. Jekk ma bidlux dan, ifisser li eh, fl-aħħar mill-aħħar ikun qed nipposponu jew noħolqu problema għal perjodu li jmiss. Unħollu problemi fuq eh, kif jintof u l-fandi hemm ukoll il-prodott gross nazzjonali, il-GMP li xi li ħdimna fuq wkoll hemm problemi demografiċi li wkoll mhumiex qed jiġu konsidrati f'ħafna mir-reġjuni, problema oħra u ma xkiel biex inkomplu nibnu eh, fuq kompetitività u nkomplu naħdmu eh, biex ikonna iktar tkabbir. Hawnhekk fejn fondi strutturali eh, għadaw ir-reġjuni rridu rrid jittejjeb l-użu ta' dawn il-fondi strutturali tqassim tiegħu tagħhom anzi eh, nemmen illi eh, din hija xi ħaġa illi eh, trid titjib fuq simplifikazzjoni sar ħafna tnaqqis ta' burokrazija ma rridu naraw naqra kemm ta' sforzi huma effettivi f'Marzu aħna proponejna amministrazzjoni simplifikata u meta kummissjoni ħadet deċiżjoni li kienet eh, tieħu spunti minn dak li qed ngħidu ma mhux biżejjed fl-opinjoni komuni tagħna hemm ħafna proposti ċari li ġejjin minn pratikanti mhux eh, politikanti pratikanti li eh, jgħidu isma l-amministrazzjoni tista' tiġi simplifikata b'dawn il-modi nistgħu ngħaddu minn din mingħajr din il-burokrazija però kien hemm partikolarment l-istati membri li eh, nafu li eh, temlu proposti li eh, fl aħħar mill aħħar rridu jiddaħlu fir regolamentu li jtaqluħ. Ġiviri għanna fuq naħa l kummissjoni illi etneħi d-din il-komplessita, un mbagħad fil-negozjat il-Konsilja ġet faħħom l-ura hemm il-periklu allura sfortunatament li fl-aħħar ta' negozjati nispiċċaw b'approċċ iktar komplikat mill-li bdejna bih rridu naħdmu iktar ukoll fil kwistjoni tal-investiment għax faħar mill-axħar dik l-iktar ħaġa importanti, mux għatta ħafna ħin tara naqra kif ħadem l-formula u kif ħadġib il-fondi. Barra minn hekk rridu naraw kif eh, fl-axħara ħan eh, fil-programm, fil-periodu ta' programmazzjoni li jmiss eh, użu aħjar tal-fondi strutturali. Rridu naraw li l-MFF jiġi adottat f'waqtu kif ukoll il-vot fuq il fondi strutturali. Din hija sfida kbira jiena ma tantx ottimista fuq eh, dan is-suġġett, ma nixtieq nirringrazzja l kulħadd naħseb li kollox ma kollox għamilna ġol tajba u jekk nistgħu nirbħu dan il-vot dan jista' tassew jimpressjona l-istituzzjonijiet l-oħra. Illa li għax bekk nkun nistaw nejdu isma il-vuċi tal-autoritajiet lokali u reġjonali qed nistema' hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jintervjeni f'dan id-dibattitu ġenerali. Le, nistaw nejdu li kummissjoni eh, u kienet eh, setet t-tixet eh, għal dan id-debattitu u koll eh, għanna komissarju Kretu li għada fosna hemm tlet emendi dawk eh, favur dawk kontra assessjonijiet fuq l-ewwel emenda l-emenda ma tgħaddix emenda numru 2 minu favur minu kontra ma emenda 3 favur kontra ma Naddu issa l-vot aħħar minnu favur l-opinjoni, minnu kontra, min jastieni. L-opinjoni ta' di bonanimità proset rapporters tal-bicċa xogħol tagħkom. U eh, għadbaqalu, mux vera, nista' nirringrazzjahom minn qabel eh, naddu għal punt fuq l agenda ehm, fuq regolament fuq il-Fond Soċjali Ewropew Plus, l-ISF Plus. Nixtieq nitlob li l-Anġel Louis Sanchez li qed jieħu post rapporter Susanna Diaz Pacheco biex jiġi hawnhekk jippreżenta l-opinjoni. <coughs> Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur le rapporteur, jek joġbuħ il-kelma lilek. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, presidente. Hablo, como ya se ha dicho, en nombre de... Gracias, señor presidente. Ha, nitkellem għan nom eh, tal-kollega Susana Dia, eh, Susanna Paceco, illi eh, ma sarax kumana, għal-vali għamlet li setata. Aħna ħdimna flimkien eh, ma' komitati oħra u partijiet oħra interessati eh, qed nitkellmu hawnhekk dwar li SF Plus da suġġett importanti bla dubju ta' xejn għalina u eh, għal komunitajt lokali u reġjonali Ewropej li kien wieħed mill-istrumenti prinċipali tal-Unjoni biex tinvesti fin-nies, fiċ-ċittadini. Kien hemm eh, f'Ottubru f'Kowter eh, approvazzjoni b'maġġoranza eh, u l-abbozza ta' opinjoni li torres u llum fil-plenari fih 46 rekomandazzjoni fosthom rekomandazzjonijiet leġislattivi u 32 rekomandazzjoni paragrafu ta' rekomendazzjonijiet politiċi. Nixtieq nfikar il-punti prinċipali hemm Mela, dak li huwa pożittiv fil-fama tagħna u meħtieġ huwa li dawn ranijiet tradizzjonali tal-ISF li jindirizzaw u mandirizzati għas-suq ta' taħriġ kif ukoll għas-suq tax-xogħol jifokaw fuq l-integrazzjoni tal-migranti, is-saħħa, ix-xogħol fost iż-żgħażagħ u tnaqqis tal-faqar. Minkejja kollox fil-proposta li għandna f'din l-opinjoni qed nifokaw ukoll fuq tħassib tagħna dwar tnaqqis fil-budget allokat minħabba xenarji ġodda li jagħtu inqas riżorsi għal iktar għal iktar fini, għal iktar għanijiet għalhekk aħna qed nitolbu li jkollna miżuri iktar flessibbli, iktar miftuħa fid-dawl ta' xenarji preżenti eh, fit territorju tagħna. Barra minn hekk hemm rabta bejn eh, proposta regolament eh, u il-kohezjoni ekonomika, soċjali u territorjali biex bekk il-fond ma jsirx strument ta' politika Ewropea ta' Ewropa settorjali, anzi imma li jkun parti minn politika ta' kohezjoni rridu narfu hawnhekk ir-rwol kruċjali tar-reġjuni għal daqstant eh, kif ukoll eh, illi nifavorixxu eh, ir-reġuni ultraperiferiċi nafu l-artiklu 174 illi jitkellem dwar dawn ir-reġuni ultraperiferiċi transkonfinali u Naħseb li importanti wkoll li eh, nitfaw eh, aċċenn fuq eh, l-amministrazzjoni minnaħat tar-reġjuni fil-ġestjoni tal-fondi. Għalla li xandom ħafna esperjenza f'dan il-qasam. Hemm bżonn fond li adatta ruħu għal mod kif inhu strutturat u organizzat is-setup lokali, reġjonali. Imma l-pilastru soċjali Ewropew ukoll li ħaj permettilna li noħolqu soċjetajiet iktar indaqs eh, u li ninvestu iktar fin-nies. Partikolarment eh, dawk reġuni l-iktar mill-quta mill-kriżi eh, hawnhekk il-ċittadini ħajkun jistgħu ħossu iktar mod konkret il-proġett Ewropew. Fidal da dan kollu l-opinjoni tfakkar li hemm gruppi żvantaġġati tfal, il-persuni b'diżabilità Importanti li nħarsu eh, xogħol għazzazax, rridu naraw li jkun hemm eh, finanzjar maħsub eh, għal din il kawża Il-fond irid jibqa' jinteressa ruħu għal din is-sitwazzjoni tal-qatfos iż-żgħażagħ billi jieħu konsiderazzjoni realtajiet lokali u reġjonali. Jeżistu varjazzjonijiet eh, bejn reġjun u ieħor fl istess membru. Eh, irrid ikollna fond tal-innovazzjoni soċjali wkoll din hija xi ħaġa promettenti. Naħseb baqa' niktar xogħol, però l-bosta opinjoni fih ukoll il-kontribut tal-ISF Plus għall-irħuq tal-Dirġis. <coughs> fil-fond għandu impatt dirett il-koll eh, għandha fl-interess dawlanijiet eh, sija fuq livell lokali, reġjonali, eh, nazzjonali jew Ewropew. Kif għattilkom fl-axħar mux inqasem il-moment illi aħna bdejna naħdmu fuq l-opinjoni, rajna illi il-tekst aħħari jiet ċittadini, jiet ninkludi hawnhekk kull kategorija tfal b'nisbizabilità u kull rridu nħarsu l-interessi tal-entitajiet lokali u reġjonali li xumma jilabu rwal essenzjali fl-applikazzjoni ta' dan il-fond fit territorji tagħna, reġuni u bliet kif għattilkom aħna ħdimna flimkien mal-gruppi politiċi biex niprofaw nirriflettu il-femijiet u realtajiet differenti u dan bittama illi rapport ikun utli għal entitajiet lokali Ewropej kollha. Dan possibbli b'appoġġ l-iktar wiesa f'din il-plenarja mux qed nara nies li xeq intervjenu fi dibattitu ġenerali, naħseb li Ħadnieħ bizziet il-konsiderazzjoni, ġvera fil-diskussjoni preċedenti, issa naddu għal-punti Naddu għal l-emendi, jena nissuġġerixxi eh, li peress li għanna ħafna emendi, forsi nistaw nieħdu xi wħud minnu f'daqqa, emenda numru wieħed, eh, favur kontra eh, sessjonijiet adattat emenda tnejn, favur kontra sessjonijiet adattat Amendat erba, favur kontra. Astenzjonijiet adottata. Issa niproponi vot eh, f'daqqa fuq 35. Eh, M'hemmx oġġezzjoni għal dak li qed nipproponi minnu favur hu kontra ma jaddux. Emenda sitta. Minu favur. Il-ħamsa marriċ eh, adottat eh, sitta minu favur kontra sessjonijiet għadda. Seba favur kontra sessjonijiet ma Maddiex, eh, tminja favur kontra Estensjonijiet adottata. Vot eh, konġunta unek, eh, ehm, leċaw emenda tara tal-rapporter, eh, ehm, ġviri disa tliet, disa R u premessa ċu emenda 30 favur kontra estensjonijiet adottata u bekk allura l-emendi 31 sa 34 jaqgħu. Naddu issa għal l-emenda 10 li jekk tgħaddi tuqa mill-15 minu favur kontra sensjonijiet adottat. 11 illi waqqa 12 favur kontra assenzjonijiet ma 12 favur kontra astensjonijiet adottata nivvota vota fuq uh, 13 14 minu favur minu kontra adottati emenda 15 li waqgħet 16 favur kontra Madeċ 17 favur kontra sessjonijiet adattata 18 favur kontra astensjonijiet adattata 19 favur kontra Sessjoniet. Ma Anzi, votazzjoni elettronika. Ġiznaffa, Le vote Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 20. Favur. Kontra. Għaddit. Amenda 21. Favur. Kontra. Namlu votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa. Ma għaddiċ l-emenda. Issa 22 u 23. Favur kontra għaddew. Issa wasalna fil-emenda 24 tar-rapporter. E, favur kontra għaddit mill-vot 25 sa 29 favur kontra għaddew. Issa issa qegħdin fl-emenda 35. Favur kontra. Maddiċ. 36 favur. Kontra. Namlu votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. Ma l-amenda ma ddiċ. 37 favur. Kontra. Ma ddiċ. 38 favur. Kontra. Ma ddiċ. 39 li twaqqa l-emenda 40 eh, ma ddiċ. L-emenda 40 favur kontra ma ddiċ. 41 favur kontra ma ddiċ. 42 favur kontra ma ddiċ. 43 jgħet ixti jitkellem fuq l-emenda 43. Nishti najt illi irridu nżommu dawn l-indikaturi f'moħħna. U fatturi oħrajn. U hemm ħaġa waħda li hemm bżonn niċċaraw meta nitkellmu fuq l-integrazzjoni tal-migranti m'għandniex inħarsu biss il-persuni il kemm jidħlu u kemm joħorġu, imma id-djar e, e, u l-edukazzjoni huwa importanti li niżguraw li dawk ir-reġuni, speċjalment fil-frontieri, jirċevu iktar fondi. Grazzi. Ħadd ma jixtieq jitkellem iktar mela nivutaw issa 43 kontra. votazzjoni nominali. votazzjoni maluqa l-emenda għaddit. 44 favur kontra għaddit 45 eh, tar-rapporter illi twaqqa 45 u 46 għaddit. Eh, issa 47 eh, favur kontra għaddit. 48 favur kontra maddiċ. 49 favur kontra għaddiet. 50 ta' rapporter favur kontra għaddiet. 51 illi twaqqa 52 favur kontra maddiċ 52 favur kontra għaddit u fl-aħħar 54 favur kontra għaddit. Issa nivutaw fuq l-opinjoni kolla kemmi. Favur kontra astenzjoniet, e l-opinjoni adottata unanimement. Unifirħu l-rapporter. Issa naddu għal Eh, font għal opinjoni dwar il font Ewropew għal iżvilupp reġjonali il-Fond ta' koezjoni. U nitolbu l Michel Risberman jitkellem fuq il-parir, fuq l-opinjoni.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 Nibda billi nirringrazzja għal kulħadd da kollha li kontribwew għal eh, dan il din l-opinjoni importanti. Gustavo Lopez nixti insemmih mod speċifiku u anki koopera kollaboraturi oħrajn. Aħna ħdimna mal-ajr fuq dan il-parir, fuq din l-opinjoni u taraw anki l-kwalità ta' test li qed nippreżentawlkom. Kellna kooperazzjoni tajba ukoll mal-partit interessati u kooperaturi tal-Parlament Ewropew u membri tal-Parlament Ewropew kellna anki laqat interessanti mar rapporters tal-komitati tal-Parlament għax il-Parlament diġa meċa l-qoddim f'dawn id-diskussjonijiet u nittamaw li ma wasalniex laqqas tard wisq b'din l-inizjattiva tagħna. Naħseb li hemm kunsens wiesa bejn il-proposti tal-Kumitat tar-Reġuni f'dan id-dokument u l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Hija ħaġa pożittiva naraw illi hemm eh, sħubijiet u dan huwa importanti għaliex aħna qed niddefendu l-istess valuri il-Kommissarju Krezu il-prezenza tagħha e permettina nagħmlu skambju fuq dawn is-suġġetti u ma naħsibx illi għandi għalfejn indum nitkellem fuq dan is-suġġett il-ġurnata twila. U rajt illi bil-proposta tal-Kummissjoni Ewropea minna pass il-qoddim importanti fil-modernizzazzjoni tal-politika ta' koeżjoni u ta' semplifikazzjoni tal-implementazzjoni tagħha. Il-politika ta' koeżjoni għadha aċċessibbli għal kulħadd, hija politika importanti għax tmiss direttament il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna. Hija il-politika li l-iktar tmiss il-ċittadini. Nitkellmu aħna fuq fondi illi huma l-bażi tas soċjetà tagħna. Bħala ora Horizon 2020 u anki Invest EU il-SMEs huma wkoll involuti f'dawn il-fondi. Ġew prezentati ħafna emendi kemm fil-Kumitat Koter kif ukoll illum u jiena provajt nilqahom dawn l-emendi b'emendi tar-rapporter ma kienx ħaġa faċli għax ġew prezentati ħafna drabi emendi li kienu kontra xulxin u kien diffiċli nifmu li mija l-aħjar triq li għanna nieħdu. Il-Kummissarju Ettinger għal illi ek wieħed jiġbidlek il-ġaketta minnaħa mbagħad tiġi l-bejdilek minnaħa l-oħra forsi l-aħjar hija li tpoġġi li tpoġġiha fil-pożizzjoni li kellha fil-bidu. Il-pożizzjoni l-iktar importanti fil-Komitat tar reġuni hija l-konċentrazzjoni tal-suġġetti fil-opinjoni jiena proponejt il-insaħħaħ il-, -insaħħa il preżenza tal-konċentrazzjoni tematika fuq livell ta' reġuni. Kien hemm diskussjonijiet eh, pjuttost twal imma aħna jekk aħna ma nitkellmux fuq destin tagħna fil-Kumitat ta' Reġuni, allora min se jagħmlu. Ah, umbagħad kien hemm anki diskussjoni fuq il-perċentwali. Meta eh, kemm mill-budget għandu jkun dedikat għal dan is-suġġett. Umbagħad spiċajna billi ħadna kompromess. Em, emendi anki fuq ir-reġuni ultra periferike u anki fuq reġuni eh, vulnerabli u pratikament huma derogi li jistgħu jingħataw. Il-Kommissjoni Ewropea ma prezentax proposta li fija eh, dispozizjoni speċifiċi fuq dawn il-għanijiet. Però jekk memx ħafna preċiżjoni jfisser illi eh, l-implementazzjoni hija pjuttost flessibbli. Tkun ħaġa aktar komplikata li naplikaw din il-politika kieku kien hemm eh, l-istatwila ta' derogi. Aħna eh, inkludejna l-punti kollha possibbli fil-test. Unitlokkom ma iżidux il-komplikazzjoni, aħna deċidejna nitkellmu fuq dawk li huma indispensabbli jekk inżidu iktar nitilfu is-saħħa tal-opinjoni. Grazzi, President. dan ir-rapport il fondi mhux importanti biss għar-reġuni imma hemm anki opportunitajiet. Għaċ-ċittadini fl-Ewropa kollha il-membri tal-Kumitat għandhom eżempi fuq kif il kumitat ta' Reġuni għen li l-bliet u Reġuni u importanti ħafna li nippubblikaw dawn l-eżempji. il-fondi strutturali għandhom jitkomplu jenataw l-reġuni u għanna nibatu messaċ importanti għall-istituzzjonijiet Ewropej u għall-istati membri fil-alleanza tal-koezjoni il-Kumitat ta' Reġuni mm, wera eh, kif għandhom jiżużati il-fondi strutturali. Rridu nagħmlu iktar. Grazzi ħafna u jiena dan ir-rapport mm, infaħru. Grazzi ħafna. Ma nara iktar Mela naddu issa għal voti fuq l-emendi. Mela l-emenda numru wieħed minu favur. Kontra. Għaddit. Emenda numru 2 favur. Kontra. Maddiċ. Tlieta favur. Kontra. Maddiċ amenda erba tar-rapporter li twaqqa l-emenda erba u ħamsa minu a favur kontra għaddit. Emenda numru 6 tar-rapporter li twaqqa l-emenda minn 6 sa 8 favur kontra għaddit. Mela l-emenda 9 tar-rapporter li twaqqa Elementi minn 9 sa 12 favur kontra għaddit. Emenda 13 tar rapporter li twaqqa emenda 13 u 14 favur kontra għaddit. Emenda 15 tar rapporter li twaqqa minn 15 sa 17 favur kontra għaddit Emenda 18 favur kontra ma Emenda 19 tar rapporter li twaqqa emenda 19 favur kontra għaddit. Emenda numru 20 favur kontra ma Emenda 21 favur kontra ma 22 favur kontra Madic 23 favur kontra Madic emenda 24 favur kontra Madic Essa naslu għal vot aħari min huwa favur tal-opinjoni min huwa kontra min jastieni l-opinjoni bekk hija adottata unanimement nifirħu l rapporter Essa eh, l-opinjoni li mis ti riguarda regolament dwar dispożizzjoni speċifiċi għal ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea iktar magħruf bħala aħjar magħruf bħala interreg. Nixtieq nitlob hawnhekk il-Marjan Twanet Mopertu biex sejab magħna. Merci, Monsieur le Président. Grazie, Sor Presidente, per cooperazione territoriale europea, ba kif a aħjar Interreg, eja waħda mill-istrumenti politiċi e l-iktar visibli għaxa ta' dini tagħna. Tipprovdi l-azzjonijiet u skambji ta' esperjenzi bejn eh, entitajiet territorjali u lokali fuq kontinent e li kif fakka il-President huwa l-kontinent li għandu l-iktar frontieri interni. Di kooperazzjoni importanti biex nippromovu l-kohezjoni ekonomika, soċjali u territorjali bejn ir-reġjuni Ewropej wkoll biex naħdmu flimkien ma' pajjiżi terzi għandna frontiera ġifieri li lin mill-frontiera esterni tal-Unjoni l-Ewropej eh, tassew għall-qalba ma' eh, kif stajt nixed tul dawn l-aħħar tliet xhur u l-bosta laqati li kellna insitu fitħejja għal dan eh, ir-rapport atturi żvilupp reġjonali, ekonomiku, kulturali, viżjoni tal-Ewropa maqgħuda illi fedan eh, għandha proġetti kooperattivi eh, ta' kooperazzjoni eh, li permettu wkoll li jagħtu lok għal proġetti mal-pajjiżi ta' viċinat hemm minnaħa ta' kommissjoni sforz iktar simplifikazzjoni u sinerġiji partikolarment ma' pajjiżi terzi hemm ukoll artiklu speċifiku addirittura għal proġetti eh, speċifiċi proġetti żgħar li eh, nafu li huma essenzjali eh, biex ikonna sem tal-ikbar numru ta' ċittadini Ewropej nafu wkoll li hemm il-kwestjoni ta' reġuni ultraperiferiċi permess tal tilet pilastru, tilet kategorija, hemm ukoll l-lini li jifoka fuq azzjonijiet ta' innovazzjoni li permetti li dawk ir-raġuni li għandhom speċjalizzazzjoni fit-teknoloġija smart kif qal Marku Markula nkomplu nwiżnuhom. Però aħna f'ħdan kowter fakkarna wkoll li ċertu appunti tat tekst kien jeħtieġilhom titjib f'dan regolament jekk nixtiequ li ikun istrumenti li jkun faċli li jkun hemm aċċess għal reġjuni kollha li jħares il-prinċipju ta' sussidjarjetà billi jkunu involuti il-livelli kollha ta' gvern kif fakkretu l-Kummissarju Kretu fl-aħħar mill-aħħar ikonna nixtieq Ewropa viċin ċittadini tagħna fiħdan kowter eh, in Din l-opinjoni li saret flimkien eh, ma' deputata rimot tal-Parlament Ewropew kif ukoll eh, kien ġew indirizzati fil-Kumitat Reġi l-ġimgħa li għaddiet ma' wkoll flimkien ma' rapport Marini Schneider li adattajna ftit minuti l l-idea ibda biex tal-fatt illi l-budget jgħaddi eh, jitla l 2.5 miljon biex bekk nkunu nistaw eh, nkomplu nifokaw eh, nifinanzjaw anzi l-politika ta' kooperazzjoni interreg kif nafu illi prezentament ta' monta biss għal 0.1% il mija skużaru ġifir minn 0.1 nitalaw għal 2.5% barra minn hekk nitilaw um, għal design um, fil-mija ta' kofinanzjament nixtiequ nitolbu uh, budget supplementari ta' 0.3 fil-mija tal-budget totali ta' politika uh, ta' kozjoni fl-imkien ma' deputat Arimo ma' wkoll il-rapporters uh, Marini u Schneider biex nifinanzjaw l-istrument il ġdid ta' investiment interreġjonali <coughs> għall innovazzjoni Dal-istrument il-ġdijt Illi hemm allokata li madwar biljun euro ħares punt kruċjali u għal direttur għandna Eduħ f'kapitlu apparti fil-regolament interreg minħabba l-valur miżjut, minħabba komplessità tiegħu għal dik li ġestjoni ma' wkoll l-element differenti li huwa jippreżenta meta qabluh mal-kooperazzjoni reġjonali anzi territorjali kif iswa f'sens tradizzjonali. Dan l-ftejm tal-gruppi kollha u eh, ħajtressa l-konsiderazzjoni tagħkom naftit eh, minn ftit ieħor qed ngħidu jrid ikun strument eh, miftuħ għal kulħadd anke għal dawk l-inqas żviluppati kif ukoll dawk li ħabtu wiċċhom ma' sfidi strutturali eh, u ġeografiċi eh, nemnu li hawnhekk eh, għandna irrelevanti jekk għandek frontiera fuq l-art, fuq il-baħar, pont jew mhux pont, inti tittara illi hemm ċertu raġuni li għandhom eh, taħlita biex taxxaq ta' dawn il-frontieri, partikolarment fil kontest tal-Brexit, eh, aħna tlabna illi l-kooperazzjoni fuq bosta livelli eh, ma' Renju Unit inżommu fiħdan ta' assoċjazzjoni illi nistgħu nxabħuha ma' dik illi għandna ma' Norveġja. Ovvjament dan kollu jħolli jorbot mal intenzjoni mill-intenzjoni tal-kontroparti eh, Britannika kif għad kien hemm vot f'kouter u validazzjoni eh, min-naħa ta' gruppi politiċi eh, wasanna b'hekk kompromess li għandkom nixtieq nirringrazzja lill gruppi kollha li kontribwixxew għal dan l-opinjoni l espert li għatma waqaf eh, kif ukoll eh, li da kollha li taw semhom eh, għal dan l-opinjoni ta' sew importanti u da kollha involuti f'kull tarf tal-Ewropa illi fil-ħidma tagħhom ta' kuljum jippruvaw jolqu ġejjien komuni u dejjemi imsejjes fuq di kooperazzjoni. Grazzi. Grazzi. Sur McCarthy. Thanks, Mr. President. Can I thank the... Grazie, nirringrazzja il-rapporter għal ħidma fl-opinjoni u għal passjoni u l-inter eh, u l-impen l-interreg hija ħaġa importanti jiena u koll fil-belti għaj kelli suċess u aħna edin kontenti bil-proċess u fil-ideja tu l-website interreg għat EU hija suċess kbir kull membru tal-parlament tal, -parla, tal tal-Europa għandu jaċċedi, għandu jaċċessa għalih. Eh, eh, eh, nistaw nitkelmu fuq il-problemi li għanna fl-ibliet tagħna u nitkelmu fuq il-futuru kol ta' raġuni tagħna u nishtieni ringrazzja rapporter għal dan il dokument daqshekk importanti. Issa naddu il mikrofonu il-sur Michael Jurio Mezzaga. Grazie. Nirringrazzja l-rapporter nifirħila għal dan din l-opinjoni li aħna 95% naqblu. Um, pero aħna ma naqblux fuq uh, suġġett speċifiku uh, li nħossu li huwa importanti ħafna għal iżvilupp Il-kooperazzjoni interreġjonali bbażata fuq esperienza twila fuq eh, pjattaformi tematiċi nixbet l-attenzjoni fuq punt wieħed fuq fl-intervenzjoni tiegħek tkelmet fuq kompromessi in extremis, nishtiq nfakar li jek aħna nivutaw fl-imkien 10 u 18 er nittilfu eh, realtà. Anki l-Parlament Ewropew fil-Kumitat Reġi approva kompromess fuq proposta ta' kooperazzjoni territoriali. Dan il-kompromess tal-Parlament Ewropew b'dan, b'dan il-kompromess il-Parlament il, il iżid il-budget ta' Interreg sa' 11 biljun u allura xi 10 fil-mija iktar minn dak li qed nitolbu aħna u għanna qoddimna issa e, il-paradoss qoddimna li aħna qed nitolbu inqas minn dawk li ġew approvati mill-Parlament Ewropew għal program Interreg. Allora jena nistaqsi, nitlob li waqt il-votazzjonijiet fuq eh, eh, il-emendi eh, 10R u 18R rridu niftakru u jiena ma nappoġġawhomx illi inżommu u dimajnejna dawn il-kompromessi reċenti. Rridu inżommu l-istess l-istess budgets tal-Parlament Ewropew u qed nipproponu li nivutaw kontra dawn l-emendi. Grazzi, Janet. Grazzi, Presidente, colleghi. Din hija kwistjoni importanti, rapport importanti, u kien hemm ħafna diskussjonijiet fuq il-komponenti numru 5 illi hija l-investimenti interreġjonali ta' investiment. U fuq l-emenda 18R jekk dina taddi eh, inkunu qed nitilfu Eh, strument importanti biex nkunu nistaw eh, ikonna l-kooperazzjoni mal-reġuni kollha. Kien hemm diskussjoni twila u fil-fatt hija teżisti. U se nitilfu dan l-istrument hekk tgħaddi. Kif qalu qabli e, eh, fit-3 ta' Deċembru l-Parlament vota biex iżommu dan il-budget fil-proposta, allura jena se nivvota kontra nitlob il-kulħat jivvota kontra 10R eh, u 18R u a favur tal-emenda 18. Issa Van Pranden. Grazzi, President. Napoġġa il-żewġ kollegi li tkellmu qabli fl-argumenti tagħhom. U l-inizjattiva Fenward tal-Reġuni Belġani għal kooperazzjoni interreġjonali innovativa. Rridu naraw kif mhux biss il-reġuni amministrativi manki dawk eh, funzjonali jistgħu jaċċedu għal dan il-kooperazzjoni. Per eżempju Luvan, Grana, jistaw joħolqu triangolu ta' innovazzjoni u e, bekk nkunu nistaw e, e, nifrankaw ħafna fondi. Il-rapporter kidbet opinjoni tajba ħafna, imma dan din il-komponenti numru 5 tista tiġi garanti, għanda tiġi garantiti għax hija importanti ħafna, x'inkera se jkun diffikultajiet kbar, speċjalment se nitilfu xi opportunitajiet. Għal daqstant jiena nistejden il-Parlament u anki rapporter biex nerġaw eh, nitkelmu fuq dan il-punt u ninkluduh fil-opinjoni. Ma ħadd iktar li xtieq jitkellem u nagħti il-mikrofonu nerġa' lir-rapporter. Merci, Monsieur il-President. Grazie, Sur President, mela fuq dan il-punt nixtieq eh, eh, l-ewwel ngħid li hemm sfidi fuq il-kooperazzjoni territorjali Ewropea. Sfidi kbar dik li hija kooperazzjoni marittima ma' salvagwardja ta' Tilet fil-astru eh, Interreg Europa li jifoka fuq bosta reġuni, biex ma neċ kważi reġuni kollha eh, Ewropej, imma eh, koll ħamsa li huwa wkoll importanti li jeħtieġ diskussjoni importanti f'Koter u deċidejna anke wkoll fuq talba ta' rappresentanti ta' reġuni implikati eh, fin netwerk Vanguard eh, illi naslu għal kompromess. Eh, kompromess imsejjes fuq naħa kapitlu speċifiku għall inizjattiva għall innovazzjoni interreġjonali u ovvjament nappoġġjaw din l-aspet ħamsa u tolbu li permess ta' din l-emenda ta' kompromess li konna dan il-kapitlu li konna kapitlu speċifiku speċifiku l xawnek mux qed nitkelmu dwar kooperazzjoni tradizzjonali kif għattu eh, intom l-intervenejtu inizjattiva favur l-innovazzjoni illi ma tużax l-istess mekanizmi ta' Interreg Ewropa jew inkella il-kooperazzjoni transkonfinali, ġifir kooperazzjoni territorjali iktar konvenzjonali, u allura kif għamel il-Parlament kun qed noħolqu salvagwardja u kif sar u kif għandna fil-każ tar rapport Marini Schneider dan jippermetti il-ħarsien ta' biljun euro anzi eh, eżattament 970 eh, eh, miljon euro għal din l-inizjattiva ġifieri importanti u hawnhekk intenni dan l-aspett ħamsa mhuwiex f'periklu, anzi għandu kapitlu speċifiku dedikat għalih finanzjament speċifiku għalih u l-Kummissjoni l-ġimgħa qalet li din l-inizjattiva trid tiġi finanzjati fuq ehm, il bażi tal-fond ERDF mainstream. U eh, l aħħar komment fuq komment li sar minn Mikael, ma kien ġej mill-grupp eh, tiegħi fl-aħħar mill-aħħar is-somma mbagħad l-istess maħniex qegħdin morwa ħaġa inferjuri dak li jiġi propost mill-Parlament aħna għejna qed nisam il-bidunet ma' deputat Arimo, ġifieri anke integrajna uħud mill-proposti tiegħu stess aħna qed nipproponu 10 biljun euro għal kooperazzjoni konvenzjonali tradizjonali, inklużi reġuni ultraperiferiċi, għal li kien hemm tnaqis ta' finanzjament flimkien imkien 970 miljun euro speċifikament speċifikament għal dan l-qasam ħamsa l-innovazzjoni. Barra minn jekk il-parlament siħab maħna l-għalli nhar it-tnejn minn nofsinhar ħas li fil-komitat, mill kumitat reġi għanna ninkludu kol reġuni l-sviluppati l-innovazzjoni, ma tistax telqod bis eh, l-uħut me reġuni eh, bis eh, għawna kiet netkermu dwar xaħġa fenomenu ta' soċjetà li jolqot il-kulħat u li rritu konna u kol tħul deċenti għal kulħat dak li xaqt ngħid jiena marbut ma' minn 25 imbagħad fuq eh, l-10 era u 18 era dawn huma konsegwenzi eh, brabta ma' emendi illi ressaq Mikel. Grazzi ħafna, issa naslu għall-emendi. Nissuġġerixxi vot bi blok eh, fuq wieħed sa erba' minu favur. Kontra? Għaddit. Għaddew. Issa l-emenda numru 5 erra minn flok 5 favur kontra għaddit emenda numru 6 e, erra li twaqqaf 6 u 7 favur kontra għaddit e, vot in blok ta' 8 u 9 favur kontra għaddew. Issa nivota nivutaw konġuntament 10 R u 18 R. Ija importanti, dawn huma mendi importanti għax se tu se jwaqqaw l-emendi kollha l-oħrajn. Favur kontra. Adeu. Issa wasalna 15 R li twaqqaf 15 u 16 favur kontra għaddit. Issa 21 favur kontra ma għaddiċ. 22 R li twaqqa 23 eh, favur kontra maddiċ 23 favur kontra maddiċ Issa wasanna fil-emenda 25 u għawnek għaw kom kompromess orali. U għak jieġi għagġottat jgħaw 26, 27, 28. Natu l-mikrofonu li rapporter biex jispiega. Iva, unek ġejt mitluba fl-axar mewġa, fost l-axar mewġi ta' MND kien hemm dawk reġuni ultra periferiċi li ma setawx jieħdu sem fl-ħallaqa tal-kowter rridu li jkunu koperti legalment ehm, u allura u li referenza għalihom tisemma expresses verbim. U allura rridu ngħidu nibatu dal-messaġġ li aħna favur eh, din l-inklużjoni ta' natura semantika. Favur din l-emenda kontra għaddit. Issa 29 illi twaqqa 30 u 31 favur kontra ma ddiċ. Mela emenda 30 favur kontra. Namlu votazzjoni nominali. Il-votazzjoni maluqa u l-emenda ġiet adottata. Emenda 32 32 favur kontra għaddit emenda 33 li twaqqa l-emenda 34 favur kontra maddiċ 34 favur kontra maddiċ emenda 35 li twaqqa 35 36 37 u 51. Eh, Maddiċ, 26 favur kontra għaddit 37 favur kontra għaddit 38 favur kontra għaddit 39 li twaqqa 40 eh, favur Għaddit, 41 favur kontra maddiċ. 42 favur kontra maddiċ. 43 favur kontra għaddit. 44 favur kontra maddiċ. 47 favur kontra maddiċ 48 u 49 identiċi minu favorijom kontra għaddew Menda 50 favur kontra għaddiet. Nous votons sur le 51. favur kontra għaddiet. 52 favur kontra nivvotaw b'mod elettroniku.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 l-opinjoni għandha maġġoranza. Nifirħu lir-rapporter. Nous en maintenant au point 9, qui est un petit. Naddu għal punt 9. si on eh, Li fil-fat eh, u eh, l-ex punt minja ġifiri ehm, fu il-mekanizmu trans finali transkonfinali nixxieq din il-Bukarenz li jissieħab eh, magħna hawnhekk fuq eh, il-panel.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 lill-Kummissjoni għall ħidma li saret. Grazzi għall kooperazzjoni kostruttiva illi kelli mal eh, rapporter tal-Parlament Ewropew dwar dan. Jiena ġej mill-frontiera ħdejn il-Ġermanja, fl-Olanda u kuntenti li qed nagħmel eh, naħdem fuq il mekkaniżmu transfrontier taħt il-kostruzzjoni IGTC e kellna ħafna kooperazzjonijiet transkonfinali li bdew jaħdmu, però f'xi istanzi għad hemm ostakli għal proġetti ta' kooperazzjoni speċjalment ostakli legali u għalhekk irridu soluzzjonijiet xieraqa. għal dawn ir-raġuni għaliex 30% tan-nies tal-Unjoni Ewropea jgħixu jaħdmu jistudjaw lil mill-frontiera u għandhom ħafna proċeduri u ostakli. din il-proposta ser tenisa biex inneħu dawn l-ostakli legali u amministrattivi minn reġjuni tal-frontieri. Dan il mekkaniżmu wkoll tista' ssir rikjesta mir-reġjun għal kooperazzjoni taħt proġett speċifiku. U r regoli li japplikaw għal pajjiżi jistgħu japplikaw għal lilhem il-frontiera. Grazzi għall presidenza Austrijaka għandna regolament illi joffri proċedura ċara sabiex ikun hemm soluzzjonijiet komuni neliminaw l-ostakli dan huwa utli ħafna il-mekkaniżmi ta' dan it-tip jistgħu eh, ikomplu ma' l-eżempju tajba li għandna. Aħna konsultajna n-numru ta' partijiet interessati, anki il-Kummissjoni u il-Rapporter tal-Parlament Ewropew sabiex ikollna opinjoni bilanċata. Nixtieq nifoka fuq il-punti ġejjin. Għandna bżonn ta' strateġija ta' komunikazzjoni ċara sabiex inneħu dubju u inċertezzi, għandna bżonn ta' eżempju tajba, għandna bżonn ta' inkoraġġament sabiex ikollna implementazzjoni ta' malajr u effettiva jridu evalwazzjoni tajba tal-mekkaniżmi sabiex inkunu nistgħu <coughs> nistabilixxu jekk ir-regolament u xed jaħdem fil-prassi jridu naħdmu ukoll flimkien. U bdil opinjoni ser nibatu messaġġ ċar lill kunsil tal-Ministri b'numru ta' stati membri inkluż l-Olanda pajjiżi għandhom dubju dwar il-proposta tal-Kumitat il-Kumitat Reġi tal-Parlament qed jappoġġja di proposta anki jekk hemm xi dubju hemmhekk ukoll fir-reġjuni tal-frontiera hemm bżonn ta' dan il-mekkaniżmu, hemm bżonn ta' din għajnuna Huwa essenzjali għalhekk sur President. Nixtieq ngħid lill kollegi u lill gruppi kollha li jiena grat li ħdimna flimkien b'mod pożittiv, fi dialogu pożittiv U nirringrazzjom għall-emendi li batuli. Hemm appoġġ sħiħ mill-Kumitat għal di proposta u għal pjan tal-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi ħafna min jixtieq jitkellem fid-dibattitu. Mu qed nara l-ħadd. Mela nivvota fuq l-emendi. L-ewwel emendi emendi tlieta, disa 10 block vote. U jekk dawn jiġu adottati eh, jeqew minn 2 sa 13. 12 13. Favur kontra adottati. Emenda erba. Flimkien ma' 6 u 12 minu favur kontra għaddew. Emenda 5 favur kontra għaddiet. Emenda 7 favur kontra għaddiet 8 favur kontra maddiċ. 11 favur kontra għaddiet 14 favur kontra għaddiet 15 favur kontra għaddiet votazzjoni finali fuq l-opinjoni favur kontra astensjonijiet L-opinjoni ġiet adottata b'unanimità nifirħu lir rapporter U nisperaw Milli din l-opinjoni qed tagħti lill gvernijiet tistima nixtieq napoġġja din il-kawża b'mod personali li lix naf l-istorja ta' dan l-istrument dan il-mekkaniżmu finali jew nixtieq l kull suċċess. Naslu għal daqstan ta' punt 10 tal-aġenda tagħna reforma tal-pak ma naħsibx li ħanħaffu daqshekk fuq dan bħalma minna f'dissa hawnhekk qed nitkellmu dar reforma tal-politika agrikola komuni nixtieq nitlob hawnhekk biex issieħab magħna il-kollega Guillaume Cross. Bella domanda, sai che non lo so.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 Oui, merci, euh, Monsieur le Président, et vraiment. Grazie, uh, eh, skużani, skużani ta' sewer li xkien problema ta' komunikazzjoni. L-ewwel qed nixtieq eh, nirringrazzja kollegi kollha li eh, ħadu sem għall elaborazzjoni ta' dan ta' sita dan ir-rapport, rapport importanti bħal bosta li nitrattaw hawnhekk. Imma ovvjament hawnhekk qed nitkellmu dwar l-ewwel politika ta' dik li kienet il-Komunità Ewropea nitkellem dwar il pak Uħu ta' li hemm ħafna mendi fil-fatt 304. Imma tafu li eh, <laughs> Fuq dan il-parlament fuq l-istess punt hemm 7000. Dan juri r-rieda tal-komitat tagħna biex eh, jagħti semu fuq is-suġġett eh, l xew suġġett importanti eh, xogħol twil fl-imkien mal-kumitat tar-reġuni u grazzi għall-esperti tiegħi ukoll involuti l-idea hawnhekk hija li niżviluppaw politika familjari sostenibli u li tinkludi eh, reġuni kollha biex eh, naraw li naqsu id-distak bejn iż-żoni rurali u iż-żoni urbani u biex konna żvilupp komuni territorjali msejħa l-kohezjoni territorjali li huma kollha prinċipji msejsa fil-prinċipji ta' fil-trattat eh, tal-Lisbona Ukoll fil komunikat li aħna ħriġna bħala Kumitat ta' Reġuni sena li għaddiet għadna li tkun Ewropa ġusta u dejjema u li tibqa waħda komuni. Eh, Mux Ewropa, skużawni, pag ġusta dejjema u komuni. Eh. Dan huwa l-messaġġ li aħna dejna pak iktar ġusta permezz eh, ta' otijiet 3% ta' btiewa jirċievu n-nofs eh, u 30% eh, jirċievu uh, ma' 80% tal-fondi kollha. Ġifieri li tkun konverġenza interna u esterna fis tal-limiti, qed nitkellmu wkoll dwar tisħiħa tal-klassijiet redistributtivi l-ewwel atturi dan huwa l-ikbar għoda ta' redistribuzzjoni. Qed nitkellmu dwar bonus ta' redistribuzzjoni għal ċertu stati membri, bonus ukoll għal ċertu farms, żgħar Ela li huma huma li eh, ħafna drabi eh, iżommu ħajjin eh, territorji tagħna impatt dejjemi sostenibbli biex nġildu tibdil klimatiku tafu illi għanna għanijiet li rridu nilħu kulħadd sema bir-rapport tal-ġnus maquda li talab li jkollna tnaqqis mill-aktar fis possibbli tal-effett tal- ehm, ta' effett serra, rotazzjoni eh, tal-luċuħ tar-raba marbuta ma' kondizzjonijiet, kif ukoll strumenti eh, li eh, jaraw li jipprovdu biżejjed finanzjari. Rridu naraw li jkun hemm użu inqas tal-pestiċidi il-favori li nafavorixxu l-biodiversità daqshekk eh, għall-animali fil-gaġeċ, eh, rridu konna kif eh, kienna fl-adozzjoni tal-opinjoni s-sena li għaddiet politika li tqum minqas u allura rridu naraw li f'kas ta' kriżi jrid ikun hemm miżuri eċċezzjonali kif ukoll miżuri tranzizzjonali rridu nsaħħu l-appoġġ tagħna għall-oqsma rurali rridu nżidu eh, għal dan il-għanja u nżommu tal-inqas rata ta' kofinanzjament eh, biex ikonna din tranzizjoni lejn eh, il-sostenibilità rridu naraw l nżidu l-investiment. Les filières coûtent les filières soutien de qualité rridu naraw iktar eh, agrikola biologika, organika, skużawni, li rridu nkomplu nipoġġawa, li għaliex dan jagħti eh, valur miżjut li territorji tagħna kif ukoll eh, jappoġġaw saħħa pubblika waħjar. Rridu nagħtu iktar strumenti imma rridu naraw li xikultant ikun hemm ta' simplifikazzjoni fl-aħħar eh, rridu naraw li din il-pakt tkun komuni eh, biex bekk il plani strateġi nazzjonali ma jsirux eh, ġirja soċjali imma jkomplu jifoka fuq l-ambjent, u għalek aħna proponejna nijiet komuni eh, bċifri u għadna li dan kollu jirrit jisir f'qafas komunitarju biex nwieġbu għall sfidi li għana qoddimna. Jekk dawn il-proposti eh, xi jidru kbar eh, wis madana kollu ma nistawx nagħdu mingħajrhom rridu nżommu l-budget kif inhu u kif nixtiequ il kulħadd jekk irridu nirrispettaw l-impenja li ħadna favur pak ġusta dejjema u solidari. Għal dan kollu eżis kollegi nixtieq nitlobkom tappoġġaw l-emendi. Grazzi ħafna. President, saħna għaddu għad-dibattitu ġenerali, għana diversi kelliema fil-lista, l ewwel kelliem jista' jibda President jina. konxu sew illi il-pożizzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni anke tal-Parlament Ewropew u l-entitajiet qed jesprimu differenzi kbar ta' opinjonijiet f'dan dibattitu. Nirrikonoxxi li d-dibattitu llum se jkun iżjed komplikat meta nikkonsidraw il-fatt li din l-opinjoni ma kienx suġġett tal dibattitu fil-kumitat ma kienx possibbli kien ikun iktar għaqli kieku eh, iddiskutejna diversi emendi li kien hemm. Id-delegazzjoni Taljan u qed nitkellem fissem id-delegazzjoni Taljana u mhux personalment bħala membru tal-grupp eh, illum ġie deċiż li l-vot aħħari fuq ir-riżoluzzjoni ħajjissumi f'materja bil-mod bi kif l emendi se jkunu emendati. Il-parit tar-relatur huma eh, pożittiv imma f'punti oħra huwa assolutament negattiv ma jikkunsidrax l-esigenzi tad-dinja agrikola u d-dinja tat trasformazzjoni b'mod adegwat. U għal din ir-raġuni niddikjari niddikjara fis-semi Italjan li dal-vot finali ħajjiddetermina ħajkun determinat mill-vot fuq l-emendi. Nissuġġerixxi l-kollegi li jkunu attenti lejn kull emenda, x'kull emenda ħataffetwa u, u tkun orjentata fuq il-vot fuq l-emendi individwi, individwali. Allura nirrakkomanda l-ikbar attenzjoni għax dan huwa vot tal-ikbar attenzjoni, tal-ikbar importanza. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa il-kollega Martinez. Grazzi ħafna, President. Mela, għanna preokkupazzjoni di riforma tal pac U import kif għal relatur u koll. tkun eh, komplementata b'miżuri adegwati u l-industrija agroalimentari u l-ġlieda kontra l-sfofolament li dejjem qiegħda fl-attenzjoni tagħna allura għad dover tagħna li aħna naraw dan ir-rapport u meta naraw li l-istati membri għandhom rwol li rridu nassiguraw huwa li ma narawx rinazzjonalizzazzjoni tal-pak Għanna bżon nkunu attenti u kollu għazzazax, nassiguraw illi naraw grad ta' ġdid u eh, li jaddu l-idejn għal idejn iktar zazax fil-kamp tal-bidja u dinja xi ħaġa li tqita ostaklu għaż-żgħażagħ u twaqqaf timblokka li żgħażagħ li jidħlu fid-dinja tal-agrikoltura. Jekk hemm xi ħaġa marbuta mas settur partikolari b'valur miżjud bħas settur tal-imbejjed rridu nassiguraw illi nirrispettaw il-karatteristiċi speċjalizzati ta' kull reġjun meta nagħtu assistenza eh, u fis settur ta' produzzjoni. Irridu jekk irridu nikkombattu depopolazzjoni jridu nassiguraw illi għandna politika attiva li ġġib in-nies lura fiż-żoni rurali. B'mod iktar speċifiku, l-Unjoni Ewropea għandha rol xtrab hawnhekk anka il-fondi li tagħti issa l-kelma li il-kellim li jmiss Jacquino ġien nixtieq nil-ringrazzja l-ewwel nett l-rapporter għax-xolta l ewwel ħadem tajjeb fuq dan il-fajl li huwa essenzjali għall futur tal-mudell Ewropew għal ġestjoni territorjali billi inżommu irtijiet set jew kbar mat territorju fuq skala ta' familja. Speċjalment żona ta' żona e, e, e, ta' diffikultajiet bħal reġjuni montanjużi. Nirringrazzja. Nirringrazzjakom tal-li daħħaltu elementi f'dar rapport li huma parti mill-opinjonijiet li vvuta fuqhom il-COR fuq elementi essenzjali bħal regolament bħal prezzijiet fl-agrikoltura. U aħna bħala kumitat għandna xi proposti li ġew aċċettati fid-deċiżjoni jekk imsejħa omnibus tal-komunità dwar il-politika agrikola li wkoll hija parti mill-qafas ta' dak li ġie propost. Biex nissiltu kontra prattiċi mhux ġusti fil-katina fil agroalimentari biex ninforzaw l-omnibus u nirinforzaw il kapaċità tal-bdiewa fil-gruppi tal-produtturi li għandhom kapaċitajiet biex jimxu l-qoddim u bħala interlokuturi li jistgħu jiddefendu lilhom infushom aħjar kontra konglomerazzjonijiet ta' bejgħ. U hija parti minn affas li jimixu l-qoddim kollu fis-COR eh, biex imexxi l affarijiet il qudiem jien konvint qed jgħid il kelliem li huma x'inhu diffikultajiet hemm tipi differenti ta' agrikola, hemm għandek xenarji differenti u dan u essenzjali. Bħala rappreżentanti lokali u reġjonali rridu nuru determinazzjoni tagħna li kienet l-ewwel politika komunitarja fl-Ewropa ma nix ninsew din il-politika agrikoltura tagħna agrikol, il-politika agrikola tagħna tinkludi l-proġett u pjan għal ġestjoni territorjali li ma taċċettax li jkollha eh, eh, eh, sitwazzjoni ta' ħajja biss fil-bliet. Grazzi ħafna President, aħna aħna kollha rridu agrikoltura b'saħħitha soċjali u ġusta. X'inhu x'inhi triq il qudiem biex nimxu dan? Jiena wieħed mill-awturi minn ħafna mendi li ġew prezentati eh, madwar 115 ma, ma naqbilx ma' relatur li bena eh, triq biex naslu għal daw l-anijiet differenti mill dak li verament għandhom bżonn l-agrikoli. Per eżempju, jina kontra l-affermazzjoni eh, njiexfa ta' produzzjoni ta' kull sena jew dik tal-pestiċidi u xejrit attwali fuq Eh, il-relazzjoni bej ikel u n-nies jina kontra l-mod kif isiru eh, il-trobiet tal-annimali permess tal-batterija dan, ir il-rapport qed jibni situazzjoni li differenti minn min dak illi jixtiequ l-agrikoli. Għal prezz pereżempju ta' tniġġis ambjentali ħajsir tqilwis għal dil kategorija ta' nies. Il-politika ti tibqa komuni, imma biex tibqa komuni il-politika m'hemmx għalfejn indaħħlu eh, affarijiet riġidi eh, f'dak li għandu xasam mal-amministrazzjoni m'hemmx jew niproduċi niproduċu regoli ibsin wisq il-flessibilità hija komponent essenzjali ħafna biex kull min jieħu sehem għad-deċiżjonijiet tal-politika ġdida komuni ikollu eh, grad sew ta' flessibilità. E, allura il-parir kif qiegħed bħalissa joffri minnaħa l-oħra elementi ta' riġidità. Nistirinkom biex tħarsu lejn il differenti hemm bżonn wieħed jistudjhom biex imbagħad ikun nistgħu nivvutaw fuqhom. Grazzi għal kellim li jmiss. Grazzi President. Xi punti l-ħaġa nixtieq e, nirringrazzja rapporter għax xogħol jibes li jagħmel u hija biċċa xogħol importanti għal riforma tal-pakk imma hemm ħafna affarijiet illi fil-grupp il-grupp tiegħi ma setgħu jaqblu miegħu. Pereżempju, jekk tħares għandna l-pożizzjoni tal-grupp fil-passat ninkoraġixxu iżjed regolamenti fis-settur agrikolu u jiskoraġixxi eh, modernizzazzjoni, diġitalizzazzjoni, eccetera. Um, there are amendments for capping the level of maximum. U appoċċu kollha briewa żgħażagħ ta' 70,000 euro. U dan imur kontra l-ispirtu ta' bdiewa żgħażagħ li konna minna frapport xi sentejn ilu biex ninkoraġixxu l-bdiewa żgħażagħ biex jidħlu fil-kamp. Xi wħud mid-delegazzjoni fil-grupp tagħna qed isibu problema ta' ekwalizzazzjoni ta' pagamenti diretti li mhumiex aċċettabbli. U pad delegazzjoni tar-Renju Unit u tal-Olanda jgħidu dawn il-miri huma ambizjużi żejjed bħala missjonijiet mill-agrikoltura, e, biedi organika, pestiċidi, etc. Allura tajna lill membri tagħna vot ħieles minħabba li hemm affarijiet li ma nistgħux naqblu magħhom. Grazzi. Grazzi lilek. Rapjele Katon, grazzi President. Hemm għatta emendi f'dan il-parir li hemm għatta eh, punti f'dan il-parir li ma jikkonvinċunix. Speċjalment hemm żewġ aspetti aħna il-Komitat tar Reġuni narrappreżentaw fuq quddiem l-istituzzjonijiet Ewropej, ir-reġuni u territorjuli. Il-agrikoltura li rridu aħna niddefendu hija agrikoltura li qiegħda fit-territorji. L-agrikoltura e, tad-differenzi, l-agrikoltura tal-prodotti tipiċi. Ma nistgħux naħdmu fuq agrikolturi waħda skont standard astrat Ewropew, dawn huma punti determinanti f'ħafna mill-pariri tagħna li hemm bżonn niribatixxu l-importanza tat territorju għax dan għandhom e, dmir speċifiku. Jiena kont għal ftit xhur Ministru tal-Ambjent fir-reġjun tiegħi u għalija importanti, għalija importanti dawn is-suġġetti, imma bżonn illi namlu din ir-relazzjoni bej agrikoltura u ambjent realistika ħafna. Ma nix nżommu l-affarijiet astratti, irridu nżommu saqajna mal-art, speċjalment fil-kamp tal-agrikoltura. Inkella għandna riskju li jkollna ir-riżultat oppost milli nixtiequ hawnhekk il-parir tal-kollega li nirgazzaħa xogħol li għamel Hemm diversi punti li segwu e, viżjoni dillika, astratta u mhux prattika. U qed nitilfu sens ta' realtà u allura fil-vot għandna nimmodifikaw ħafna punti minn dan il-parir biex umbat nivvotaw fit-tmiem id-diskussjoni tagħna. Grazzi ħafna. Issa il-kollega li jmiss il-kelma. Grazzi ħafna, President. Jiena sib li importanti ngħidu xi ħaġa fuq il-klima u l-biodiversità. U anka t trattament eh, uman kif suppost ta' annimali qed inħarsu l-qudiem għat-sena 2022 u li kieku kellna innaqsu l livell ta' ambizzjoni tkun ħasra. Ovvjament e, e, il-klima tiddom, il-klima u l-biodiversità jiddominaw l-irzijiet set. E, u l-klima għandha tkun a favur tal-bdiewa u jekk huma huwa settur tal-agrikoltura li ħajbati jekk tmur lura l klima Grazzi il-kellim li jmiss anzi ma qed nara li l-ħadd irid il-kelma, mela il-kelma eh, anzi hemm wieħed ieħor biex jitkellem. Grazzi ħafna. Grazzi. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter jien ukoll għal dan ir-rapport. Din hija tagħmel parti mill-ekonomija ċirkolari hemm diversi punti oħra li fuqhom qed joħolquli problemi anke jiena bħala liberali u espert fis-suġġett. L-agrikoltura diġà qed bati minn amministrazzjoni ħażina. U għandna nħaffu x-xogħol tal tan-nies involuti u mhux nitfawlhom aktar problemi fuq spallejhom. U hemm emenda li titkellem fuq dan l-element burokratiku u skont kif isiru l punti tal-elementi aħna e, naraw kif ħajmorru l-voti. U issa induru għal-relatur, għall-osservazzjonijiet tiegħu. Sur President, grazzi tal-kelma, mela, kif sempoġija l-ħaġa? Ikolli nammetti illi kont pjuttost sorpriż minn diversi kontribuzzjoni fid-dibattitu. Qed jgħiduli illi hemm ħafna affarijiet ħżiena f'dan ir-rapport. In-nies qed jgħiduli li hemm ħafna riġidità. Qed jgħiduli li qed imur kontra l-interess tal-bdiewa u tal-irziezer dan huwa assolutament surrealista. Qed jgħid ir-relatur. Qed nitkellmu biex nagħtu iżjed flus lill bdiewa żgħar iktar appoġġ Dawn huma bdiewa illi li jridu jitħallew għal imma ħatajdu li dawn ħajapprezzawa din, edin jajdu li din mish fuqta. Tibdil fil-klima illum hija kwistjoni tissa mhix ta' 10 snin 15 20 sena oħra, hija kwistjoni tissa ikolli nammetti jiena x-xukjat ħafna. Jiena responsabbli għall awtorità legali fir lokali fir-reġjun tiegħi nista' nikkonsidra dak li qegħdin nisimgħu minn fuq il-post u fuq livell Ewropew. Jekk aħna rridu pak, pak li tapplika l pajjiżi kollha f'dal kontinent, allura għandna bżonn ikollna regoli komuni minn naħa għall-oħra tal-kontinent. Mal-kontinent kollu. Meta nitkellmu fuq ħafna flejjes li għandhom ikunu allokati għall-ambjent, għall-biodiversità jew il-ridistribuzzjoni di isa li maħniex nifmu xejn. Il-pak bħalissa jfisser illi l-parti kbira tal-flus qed imorru li għand 20% tal-bdewa kollha. Nixtieq niġdilkom l-attenzjoni għal din, eh? Qed nipprova npoġġu flimkien rapport bementi li jkunu kompletament bilanċati li jwieġbu għall isfida klimatika, li jwieġbu għal kwistjonijiet soċjali li jemmen barra biex tkun hemm dimensjoni f'ġenwinament Ewropea jekk aħna rridu nagħtu lil pak dimensjoni vera Ewropea u essenzjali nkella il-pak ħajmut. U nispiċċaw xi miżuri ta' investiment, xi miżuri ektu ta' malajr fuq tibdil fil-klima. Un-bat nispiċċaw bi iktar sħana hemm eh, sfida soċjetali li taffettwa liċ ċittadini isimgħu iċ-ċittadini tagħkom, isimgħu iċ-ċittadini tagħna. Iridu ikel ta' kwalità. Issa rridu nagħtuh il-valur, sissa dumux. U rridu li notjenu iżjed mill-bidja waqt li aħna nafu li hemm eh, bidwi li jikkommetti suwiċidju kull tliet ijiem. U għandek rabta fuq l-użu ta' ċerti prodotti, il-bdiewa jkollhom jiffaċċja l-konsegwenzi ta' daw il-kwistjonijiet. Skużawni li qed nitkellem b'mod daqsik emozzjonali, imma hemm sfidi kbar biżejjed u aħna rridu naħsbu barra mill-kaxxa mux nibqaw fuq dommi, Għax dan għad kollu dommatizmu irridu nipreser, eżin tejdu irridu nipreservaw ċerti interessi. Imma le, irridu naqsmu l-affarijiet bejnietna, rridu eh, naġixxu fl-imkien mal-bdiewa u naħdmu fuq l izvilupp rurali. Importanti dan għal-pjaneta kollha kemm Grazzi. Grazzi, dan huwa tmim tad-dibattitu ġenerali u issa se niġu għat 304 emendi illi għandna. Favur, kontra, astensjonijiet, Adattati? emendi 5, daw favur, kontra, adottata, amenda 6, favur, kontra, adottata, 7, mir-rapporter favur kontra għaddiet. Emenda 11 mir-rapporter favur kontra adottata. Emenda 15 mir-rapporter 15 ta' 18 favur kontra għaddiet. Emenda 19 mir rapporter minn 19 sa 21 favur kontra adottata. Emenda 2 u 20 u 23 huma identiċi favur kontra adottata. Emenda 24 favur anzi 25 mir rapporter favur kontra adottata. Emenda 120 favur kontra astenzjon eh, adottata. 29 favur anzi diġà adottata jgħid il-kellim. Emenda 29 minu favur kontra vot elettroniku. Vot il-termini il-adob. Il-votazzjoni issa maluqa adottata. Emenda 31. Identika għal 30 ta' emenda 32-33 fa eh, identiċi favur kontra vot elettroniku. Le vote est clôturé et la... Votazzjoni issa magħluqa m'għaddiex. Emenda 34 mir-rapporter. Favur kontra adottata. Emenda 36 anzi 37 favur kontra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 Emenda 42 favur kontra adottata. Emenda 43 favur kontra adottata. Emenda 44 hija identika mela ngħaddu għal 45 mir-rapporter. 45 sa 47 jaqgħu mbagħad. Favur kontra adottata. Emenda 48, 49, 50 huma identiċi favur kontra adottata. 51, 52, 53 identiċi favur kontra Nagħmlu votazzjoni elettronika.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 qed jgħiduli li 54, 55, 56, 57 huma identiċi favur kontra adottata. Mela, ngħaddu għal emendat 150 58 fil-fatt taqa, jgħid il-President, 59 favur kontra adottata. Emenda 60 favur kontra għaddiet. 61 favur kontra adottata. Ad 62 ġiet tirata għaluli u ngħaddi għal 63 favur kontra adottata. Emenda 64 mir-rapporter 64-65 għaw favur kontra adottata. Emenda 66 mir-rapporter 66-71 jaqgħu favur kontra adottata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 għall-emenda 76 77 taqa favur kontra maddiċ 77 favur kontra adottata 78 favur kontra adottata 79 favur kontra adottata 80 80 sa 85 jaqgħu favur adottata. Ad Emenda 86 favur kontra m'għaddiex. Emenda 87 favur kontra adottata.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 Le vote est clôturé et l'amendement est rejeté. Votazzjoni magħluqa l-emenda ma ġietx aċċettata. Issa, design, emenda design, favur, kontra. Votazzjoni elettronika. vote est clôturé et l'amendement est rejeté. Il-votazzjoni issa magħluqa l-emenda ma ġietx aċċettata. Emenda wieħed u design hija identika bħal 92. Favur, kontra, adottata. Emenda 93 favur, kontra, ma ġietx. Emenda 94 identika ma' 95 u 96 favur kontra adottata. Emenda 97 favur identika ma' 98 favur kontra adottata. Emenda 99 jekk tkun adottata favur kontra adottata adottata. Emenda 100 Jiġifieri 101 u 102 huma identiċi dan iwassalna għal 103 favur kontra adottata emenda 104 tar-rapporter, jiġifieri jaqgħu 104 u 105 favur kontra adottata. Emenda 106 favur kontra adottata. Emenda 107 identika ma' 108 favur kontra adottata. Emenda 109 ta' 110 favur kontra vot elettroniku. Le vote est clôturé et Il-votazzjoni issa malu għall-emenda hija adottata. 111 favur kontra adottata. 112 favur kontra adottata. 113 favur jaqgħu 114 u 115 favur kontra adottata. 116 tar-rapporter u għalhekk se jaqgħu emenda 116 u 17. Mela favur kontra tgħaddi. Emenda 117 dik taqa anzi 118 min-naħa rapporter u għalhekk jaqgħu 118 u 119 favur kontra adottata. 120 mir rapporter jaqgħu 120 u 121 favur kontra għaddiet. 122 favur kontra adottata 123 favur kontra adottata 124 favur kontra adottata 125 mir-rapporter jaqgħu 125, 126 u 127 favur kontra adottata 128 identika ma' 129 u 130 favur kontra adottata. 131 favur Identika ma' 132 favur kontra nivvutaw elettronikament.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 kontra adottata. 137 identika ma' 138 favur kontra adottata emenda 139 identika ma' 140 u 41 favur kontra adottata 142 illi Fil-fatti emenda 142 mir rapporter li tieħu post 142 sa 144 favur kontra vot elettroniku. Le vote est clôturé et l'amendement. Il-votazzjoni hija magħluqa l-emenda ġiet riġettata. Issa 142 identika ma' 143 favur. Kontra vot elettroniku. e... Il-votazzjoni maluqa adottata. 144 favur kontra adottata. 145 identika ma' 146 u ta' 147 favur kontra adottata. 148 ta' 150 u identika ma' 149 favur kontra vot elettroniku.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 mija u wieħed u tnejn u ħamsin. Menda mija u tnejn u ħamsin dawk favur kontra taddi. Mija u tnejn u tlieta u ħamsin anzi. Li twaqqa 154 u 155 dawk favur kontra ma taddix. Issa, Ngħaddu għal 154 la maddiċ dawk favur kontra taddi. 155 dawk favur. Anzi, dawn huma identiċi mela ngħaddu għal 156 dawk favur kontra taddi. 157 dawk favur kontra taddi. 158 dawk favur kontra taddi 159 twaqqa 160 dawk favur kontra taddi Mija u wieħed u sittin dawk favur kontra tgħaddi. 162 tar-rapporter din taqa mela ngħaddu għall emenda 162 li twaqqa tnejn ta' warajja dawk favur, dawk kontra adottata. Issa, 165 dawk favur, dawk kontra ma tgħaddix. 166 dawk favur kontra ma tgħaddix. 167 dawk favur kontra ma tgħaddix. 168 li twaqqa 169 dawk favur kontra tgħaddi. 170 dawk favur kontra ma tgħaddix. 171 dawk favur kontra tgħaddi 172 dawk favur kontra ħan votazzjoni elettronika mela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 ma taddix 174 dawk favur kontra tgħaddi 175 li ġiet irtirata għalhekk ngħaddu għal 176 mir-rapporter li twaqqa 176 u 177 dawk favur kontra tgħaddi. B'hekk ngħaddu għal 179 dawk favur kontra ma taddix. Issa, 180 dawk favur kontra adottata. 181 tar-rapporter jekk tiġi adottata twaqqa 181 sa 183. Ir-rapporter jixtieq jintervjeni fuq dan. Grazzi tas-sew President. Din l-emenda tirrigwarda l-għanijiet għal tnaqqis ta' gassijiet effett serra li tkellimna dwarhom aktar kmieni. Irridu nkunu koerenti mal-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Fl-ewwel verżjoni kellna rata ta' 50% fil-mija ta' dawn il-gassijiet, iżda imbagħad smajt l-opinjoni ta' bosta membri u bdilta għal 30% u eh, dan jaqbel 100% mal eh, pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi u mal-anijiet ukoll ta' ġus maquda. Nivvotaw għalhekk fuq 181 tar-rapporter dawk favur. Mela. Issa 184 dawk favur kontra adottata. 186 tar-rapporter li twaqqa 186 sa 188. Mela, r-raturi jintervjeni. Grazzi tassew, President. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-bidja organika. U iż-żona agrikola użata. Qed nitkellmu dwar it-triplikazzjoni tal-din iż-żona użata dan se jkun diffiċli biex jinkiseb u għalhekk minflok it-triplikazzjoni qed nitkellmu dwar irdoppjar. Iżda xtaqt nixbilkom l-attenzjoni għal dak li kont qed nitkellem dwaru aktar kmieni. Irridu nollu l-aspettattivi ta' ċittadini tagħna. Dan huwa wkoll ta' valur miżjud għal bdewa tagħna. Dawk illi jipparteċipaw f'bidja organika sejrin tajjeb ħafna. Grazzi għaddu l-votazzjoni dawk favur 186 tar relatur dawk favur, dawk kontra,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 B'hekk ngħaddu għal emenda 89 tar rapporter li twaqqa l-emendi minn 189 sa 192. Mhux se noqgħod nitlob il-mikrofonu għajt ir-relatur iżda hawnhekk qed nitkellmu dwar xi ħaġa simili ħafna, hawnhekk qed nitkellmu dwar it-tnaqqis tal-użu tal-pestiċidi kimiċi li kienet ta' 50% forsi kienet għolja iżżejjed u issa għalhekk naqqasnija sa mill-inqas 30% dak li qed titlob minnha s-soċjetà. Forsi l-affarijiet nistgħu nagħmluhom ftit differenti aktar il qudiem mhux qed nitkellmu dwar l-eliminazzjoni kompleta tal-pestiċidi iżda ta' dan it-tnaqqis. Min hu favur? Kontra? Taddi. Issa, Ngħaddu għal 193 li hija identika għal 194 dawk favur kontra da din ma tgħaddix. Issa 195 tar-rapporter, emenda tar-rapporter li twaqqa l-emenda oriġinali 195 għandna però kompromess orali li nitlob relatur sabiex jippreżentah. Grazzi. Qegħdin taraw it-test quddiemkom fuq l-iskrin. Issa, wara d dibattitu li kellna anke ma' Sur Milana, wasalna għal dan il-kompromess dwar il benessiri tal-annimali. Mhux qed nappellaw għal eh, veġetarjaniżmu sempliċement qegħdin ngħidu li l-benessri tal-annimali huwa importanti u li għandna naħdmu pass pass bi pjan biex intaffu t trobbija fil-gaġeġġ fl-Unjoni Ewropea. Smajt il-konsumaturi u ċittadini tagħna jgħidulna li dan għandna inwaqfuh inwaqfu dan it-tip ta' bedja. Ovvjament qed nippruvaw nagħmlu dan il-progress b'mod gradwali. Mela dawk li huma favur l-emenda tar rapporter dawk kontra taddi. Mija u 96 li hija identika għal 197 u 198 dawk favur dawk kontra adottata. 199 issa dawk favur kontra adottata. Ngħaddu issa għal emenda 200 tar-rapporter li taffetwa emendi 200 sa 203 dawk favur, dawk kontra tgħaddi. Mela ngħaddu għal 204 u 205 dawk favur daw kontra tgħaddi. Ngħaddu għal 206 tal rapporter li twaqqa' 206 sa 208 dawk favur dawk kontra tgħaddi. Ngħaddu għalhekk għal 200 u disa ippermettu li jekk iġobkom. Ah, pardon.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 L-emenda adottata bekk nmorru għal 212 ta' rapporter li twaqqa 212 sa 214 dawk favur kontra taddi 215 identika għal 216 dawk favur kontra taddi 217 Identika għal 218 dawk favur kontra taddi. 219 identika għal 220 u 21 dawk favur kontra taddi. 222 identika għal 223 dawk favur kontra taddi tgħaddi 224 dawk favur kontra ma tgħaddix 225 dawk favur kontra ma tgħaddix 226 u 27 li huma identiċi dawk favur kontra tgħaddi nivvotaw minn 228 sa 236 dawk favur kontra tgħaddi jgħaddu kollha. Ngħaddu għal 237 dawk favur kontra tgħaddi. 238 dawk favur kontra votazzjoni elettronika.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 241 li twaqqa 242 dak favur kontra votazzjoni elettronika. Le vote est clôturé et l'amendement est rejeté. Votazzjoni magħluqa din l-emendi rrifjutata għalhekk nivvotaw 242 er- dawk favur. Kontra ma tgħaddix. 243 dawk favur. Kontra Taddi. 244 dawk favur. Kontra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 tgħaddi. 246 dawk favur kontra tgħaddi. 247 dawk favur kontra tgħaddi. 248 dawk favur kontra tgħaddi. 249 dawk favur kontra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

256 eh, diġà mlija għax kienet identika mista ngħaddu għal 258 li hija identika għal 259, 260 u 261 dawk favur kontra tgħaddi. B'hekk ngħaddu għal 262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 adottat menta. 264 dawk favur kontra <clears throat> adottata. 265 mir-rapporter. 265 u 266 eh, l-emend oriġinali taqa dak favur kontra adottat. 267 dak favur dak kontra mhix aċċettata. 268 dak favur dak kontra adottata. 269 ta' palta qabila. 270 dawk favur, dawk kontra, adottata. 271 dawk favur <clears throat> kontra mhix aċċettata. 272 dawk favur dawk kontra vot elettroniku. Le vote est clôturé. Vot maluq. U l-emenda mhix aċċettata. 273 tar-rapporter. 273 sa 75 ta' u talab il-kelma rapporter. Iva, grazzi. Din hija emenda dwar tnaqqis eh, eh, volontarju fi żmien ta' kriżi u aħna nħossu li intervenzjoni intervent volontarju huwa iktar eh, f'waqtu milli nħallu fidej il-suq u da kwistjoni ta' setu tal-ħalib, ta' prodotti tal-ħalib, jekk għandna soluzzjoni jekk fi żmien il-kriżi jekk ikollok eh, soluzzjoni ta' żmien il-kriżi iktar ikun għali. Kellna r rapport tal-pak kellna jiġifieri da skont skont dan. Mela, eh, dawk favur l-elementi tar-rapporter stess, dawk kontra l-emenda. Mejli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 Mela, <clears throat> ħanduru lura għal 273 oriġinali li identika għal dik ta' warajja. Dak favur, dak kontra. Adottata. Mitej ħamsa sebajn dawk favur. Dawk kontra. Adottata. 276 dawk favur kontra vot elettroniku votazzjoni miftuħa Le vote clôturé et votazzjoni magħluqa emenda adottata. 277 dawk favur. Kontra. Adottata. 278 dawk favur. Dawk kontra. Adottata wkoll. 279 dawk favur kontra. Vot elettroniku. <coughs> votazzjoni magħluq u l-emenda adottata. Issa, 280 oriġinali ħataqa dawk favur, dawk kontra adottata. 281 ġiet irtirata, nussuġġerixxi issa li nivutaw għan blokk. 282 sa 285 dawk favur, dawk kontra adottati. 286 dawk favur, dawk kontra, vot elettroniku. Eh? <clears throat> Le vote est clôturé et l'amendement est... Votazzjoni madwa. L-emenda ma ġietx aċċettata. Mitej 87 dawk favur kontra adottata. 288 dawk favur dawk kontra adottata. 289 dawk favur kontra vot elettroniku. Le vote est clôturé. Votazione maluqa. Emenda mhix aċċettata. 290 dawk favur. Kontra as adottata. 291 mir-rapporter. U allura eh, l-oriġinali ta' dawk favur da kontra adottata. 292 mir-rapporter. U 292 u 93 oriġinali jaqgħu. Mela, favur kontra adottata. 294 dak favur dawk kontra mhix aċċettata 295 dawk favur dawk kontra mhix aċċettata 296 tar rapporter u l-oriġinali 296 u l-qudiem jaqgħu dak favur kontra adottata. 298 dawk favur. Dawk kontra adottata. 299 dawk favur. Dawk kontra eh, vot elettroniku. il-vot magħluq u l-emenda ma ġietx aċċettata. L-emenda 300 dak favur kontra <clears throat> vot elettroniku votazzjoni magħluqa u l-emenda aċċettata. 301 mir-rapporter u 301 oriġinali taqa. Ir-rapporter jixtieq jitkellem, grazzi ħafna, fuq di l-aħħar emenda. Hija kwistjoni ta' assigurazzjoni li hija suġġett jaħraq. L-idea hawnhekk x'inhi? Li Ikun aħjar nirregolaw is-suq billi noqogħdu nidħlu f'kumpaniji tal-assigurazzjoni. pereżempju hemm sistema fis seħħ fl-Istati Uniti mit biljun l-ispiża tagħha ta' dis sistema imma fil-fatt il-bdiewa irċevew 1.2 biljuni biss, il-bqija baqgħu fidej il-kumpaniji. Jiġifieri għandna bżonn nirregolaw is-suq. U dan li għamilna f'rapport ieħor li fil-fatt ġie rrapportat. Grazzi dawk favur tal-emenda tar-rapporter, dawk kontra l-emenda tar-rapporter adottata. L-emenda 302 dawk favur, <clears throat> dawk kontra, mhix aċċettata l-emenda 303 u 304 taqa. Mela, 303 dawk favur, dawk kontra, mhix aċċettata. 304 dak favur, dak kontra adottata. U l-aħħar vot, dawk favur l-opinjoni. Eh, għanna talba l-kelma tik il-kelma. Għal żewġ minuti li zijet. Grazzi, President, mux se jkolli bżon żewġ minuti, kull ma għindi bżon ftit sekondi. Id-delegazzjoni Italjana tħoss illi hemm xi emendi illi ġew adottati mir-rapporter imma fil-plenarja hemm diversi kwistjonijiet li ma ġewx aċċettati allura id-delegazzjoni Italjana tagħti parir għal astensjoni. Hemm xi talbiet oħra. Sur President, qabel il-vot aħħari, jiena nixtieq nitolbok tivverifika l vot tal-emenda 55, 56, 57 Dak kien vot importanti għax aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-paganti kulettaru. naħseb ikun tajjeb għaqli li nivvotaw b'mod elettroniku fuq dawn il-emendi. Lolololololol. Aħna diġà minna l-vot, ġal darba votajna m'hemm l-ebda mod kif nistgħu nerġgħu lura liħ. Xi tal-boħra l-kelma. Iva. Sur Azzopardi. Iva, Sur President, fissem dan huwa mod kif dan huwa vot kif uħan nivvota favur għal mod kif saru, sar il-vot. Hemm xi talbit oħra l-kelma. Allura nistgħu nipproċedu għal vot aħħari tal-opinjoni. Daw kontra. Kisat, kisabstja? Astensjoni? large majorité et je félicite le rapporteur et toute l'équipe. Nifra, nifra il-rapporter u tim kollu tiegħu għax-xogħol li twettaq. U issa ħanejt l-ewwel viċi president biex eh, jieħu minn għandi u nittama il ma jkunx hemm daqshekk kemm hemm darba li ġejja.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 Ah, yeah, yeah. Bella Bush is no, so he is not there. Yeah. Okay, okay, that's right. Yeah. Okay, uh, ladies and gentlemen. Signori, jekk joġobkom podġu bil eda Jem xuħut minkom iridu pawsa qasira u kollox sew ma ħalluna nkomplu bil bil laqa għatanna ħafna rapporti mela issa jmiss il-Fond Ewropew ta' Ġustament għall Globalizzazzjoni. Ir-relatur huwa Ximo Puig u issa f'postu hemm is-Sur Palapik u allura ħajkonna preżentazzjoni tal-opinjoni. Nittama illi l opinjoni li ġejjin ir rapporters ikkunsidraw jekk tistgħux taħdmu u tintroduċu s-suġġett iktar fil-qosor biex l-opinjoni l-opinjoniet kollha eh, naħdmu fuqhom. Kjoġobkom daqsxejn ta' silenzju biex inkomplu biex xogħol tagħna. Biex u nagħti l-kelma fuq dan ir-rapport lir-rapporter biex konna l-opinjoni li jmiss u jkollna introduzzjoni. Grazzi ħafna sur President tal-kelma nixtieq nibda billi inwassal l-apologiji tal-kelim li qed nirrappreżenta li verament xtaq li jkun hawnhekk dan huwa font illi iddaħħal meta kien hemm problemi ta' globalizzazzjoni bdew jidhru kien hemm ċerti setturi fuq in-naħa ta' quddiem ta' globalizzazzjoni u lan tal-fond kien biex nwieġbu għal dik is-sitwazzjoni kritika, speċjalment biex ngħinu l-ħaddiema f'daw is-setturi u reġjuni u bliet l-iktar importanti biex nipproteġuhom minn teddit u nipproteġu minn kien iktar vulnerabbli jina ġej minn reġjuni li kien għamel użu sostanzjali minn dan il fond u allura għana nafu x'inhu dan il fond u nżgur nistgħu ngħidu li hu effettiv u neċessarju bħala strument. Allura aħna kuntrarji illi dan jispiċċa jew jinbidel f'xi fond ieħor jew jiddaħħal f'xi fond ieħor. Il-Kummissjoni Ewropea qed miexa fid-direzzjoni tajba naqblu mal-approċċ tagħha issa li ju li tiffoka fuq il-prevenzjoni ta' problemi u ti tantiċipa xista jiġri fis xi settur jew reġjun. Mhux hekk biss. Ir-reġjuni u setturi ekonomiċi huma differenti, ħafna hemm diverġenzi bejniethom u għandna bżonn iżjed flessibilità biex inkunu f'pożizzjoni li nwieġbu għal ċirkustanzi differenti. Dan għandu x'jaqsam ma' strumenti, mekkaniżmi, skadenzi u n-numru ta' nies effettwati. Din il-flessibilità hija wkoll neċessarja għax hawnhekk jiena nfakkar id-diskussjoni li kellna fuq il-fond ta' ġustament globali l-ewwel darba wara kien itkellem fuq il-konsegwenzi ta' globalizzazzjoni impatt ta' kummerċ internazzjonali fuq il-ħaddiema issa għandna bżonn ukoll niffaċċjaw problemi ta' dak li jiġi eh, ta' l-AI, eh, eh, l-artificial intelligence, digitalizzazzjoni, ecc. Għanna bżon strumenti effettivi u strumenti li jkunu ta' natura flessibli. Grazzi. Grazzi lilek. Memx interventi, għaddu mill-ewel għall-emendi. L-emenda numru wieħed dawk favur ivvotaw issa kjoġobkom. Dawk kontra maġġoranza favur din approvata. Emenda numru 2 dawk favur ivvotaw issa. Dawk kontra approvata. Emenda 3 favur kontra Għaddit, amenda erba favur kontra adottata. Ad Emenda ħamsa favur kontra ftit maġġoranza għaddiet. Emenda sitta favur kontra maġġoranza bi ftit għaddiet. Emenda seba' jekk tiġi adottata eh, ta' taqa favur ħadd kontra il-maġġoranza kontra mela m'għaddiex. Emenda tminja favur kontra adottata emenda disa, favur kontra għaddiet emenda 10 favur kontra il-maġġoranza hija kontra m'għaddiċ emenda 11 favur kontra maġġoranza kontra mela m'għaddiċ emenda 12 favur kontra maġġoranza hija kontra mela m'għaddiċ emenda 13 favur kontra il-maġġoranza hija kontra mela m'għaddiċ emenda 14 mela favur kontra maġġoranza kontra mela m'għaddiċ emenda 15 favur kontra maġġoranza kontra mela m'għaddiċ emenda 16 favur kontra għaddiet emenda 17 favur kontra maġġoranza hija kontra m'għaddiex. Emenda 18 favur kontra il-maġġoranza hija favur allura għaddiet emenda 19 favur kontra maġġoranza hija kontra mela m'għaddiex. Emenda 20 favur kontra għaddiet. U issa se nifutaw fuq l-opinjoni kollha kif emendata dawk favur l-opinjoni. Dawk kontra. Wieħed biss għandna kontra. Maġġoranza din ġiet approvata u nifirħulkom. Ir-rapporter. Jiena xtaqt Nirringrazzjakom ukoll għall appoġġ li tajtuni xtaqt. Nirringrazzja wkoll dawk l-organizzazzjonijiet li ipparteċipaw fil-konsultazzjoni l-esperti li għanuna nabozzaw ir rapport Grazzi ħafna. Ifirħinna, ifraħ li rapporter oriġinali fisimna jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Mela, ngħaddu issa għall-opinjoni li jmiss ir rapporter hija is-Sinjura Forde minn eh, Court County Council tiġi hawnhekk jekk joġoba flimkien mal-espert tagħha u se nitkellmu dwar il-programm tas-suq uniku u fuq dan għandna madwar 20 emenda biex ngħaddu wkoll. Okay, Madam Rapporteur. Signora Rapporteur, fidejk il-kelma. Grazie ħafna, President. Eh, Il-programm tas su uniku huwa kisba kbira tal-Unjoni ġab beneficju għal ċittadini tal-Unjoni u għan negozji. Ħolo eluf ta' impjiegi ta' protezzjoni lill konsumatur saħħa il-kompetittività tan-negozji, mod speċjali tal-SMEs, u ħalla lin-nies jaħdmu u jistudjaw fejn irridu u assigura l effettiv ta' standards kompetizzjoni ġusta u kompetizzjoni diġitali li huma importanti għat ta' deċiżjonijiet fil-politika kollha. Dan huwa fil-qalba tal-integrazzjoni politika Ewropea 500 miljun ċittadin u l fuq minn 24 miljun kumpanija. Grazzi għas suq uniku, in-nies, il-prodotti u l il flus jistgħu jimirħu b'mod ħieles naqsu wkoll il-barrieri burokratiċi għall kummerċ allura l-affarijiet huma eħfef ukoll. Il-kompetizzjoni niżlet il-prezzijiet u tat aktar għażla lill konsumaturi Suq uniku għandu jibqa' jadatta ruħu għal ambjent li jinbidel malajr f'din l-era diġitali u l-globalizzazzjoni. E, Il-Brexit teffettwa wkoll. L-implikazzjoni hija kbira fuq il-kummerċ u ċ-ċittadini dawn huma kollha sfidi għassu uniku huma sfidi wkoll għar regolamenti u l-infurzar li nistabilixxu regoli u leġislazzjoni hija ħaġa imma li nagħmluhom b'mod effettiv hija xi ħaġa oħra. Jiena niffoka fuq l-appoġġ għall-SMEs u s-suq uniku. L-opinjoni tisħaq fuq l-importanza tal-SMEs u l-isfidi li jaffaċċjaw biex jaċċessaw il-finanzi u l benefiċċji tas-suq uniku Rridu wkoll naraw li l-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea tejn ukoll skont punt 21. Jiena saqsejt l-aktar dettol fuq il-futur tal-IN u uh, kif l-SMEs jistgħu jwassaw is-swieq tagħhom l-opinjoni turi l-importanza ta' protezzjoni tal-konsumaturi speċjalment fis-settur tal-servizzi finanzjarji la darba l-impatti eh, f'dan il-qasam jista' jkollhom fuq il-ħajjiet taċ ċittadini. Rridu nassiguraw illi iċ-ċittadini ikollhom dak kollu li jkun hemm bżonn Anki permezz tal-leġislazzjoni, il-governanza tas suq uniku hija importanti ħafna u l-awtoritajiet reġjonali huma importanti wkoll rridu nassiguraw eh, illi nindirizzaw il-sitwazzjoni b'mod olistiku nużaw għodot ta' governanza u nipproteġu lill konsumaturi l-kompetittività. il-one-stop shops jistgħu jagħtu wkoll informazzjoni u pariri liċ ċittadini u jgħinhom ukoll jiddeċidu kif se jgħixu. L-Antonio De Silis u Sara Ward li huma il-kollegi tiegħi, grazzi, ħanalikom tal kumment 25 sen ilu nħoloq is-suq uniku. Tkissru ħafna barrieri u n-nies laqgħu opportunitajiet u libertajiet ġodda. Imxejna ħafna f'dan il-qasam imma rridu nkomplu intejbu il dan is-suq uniku biex inkomplu nagħtu riżultati lill konsumaturi tagħna u lin negozji tagħna u dmir tagħna li jkollna suq uniku għal ġenerazzjonijiet futuri. Grazzi. Okay, thank you very much. Grazzi ħafna, Sinjura Rapporter. Għaw xi interventi li tixtiequ tagħmlu? Le, mela. Ejja ngħaddu għall-emendi. Nibdew b'emenda wieħed R, l-emenda tar rapporter favur kontra għaddiet taqa emenda wieħed 2 R. Dawk favur kontra ġiet emendata, ġiet approvata, dak tfisser li waqgħet emenda tnejn u ngħaddu għal emenda numru tlieta. Favur kontra il-maġġoranza hija favur allura tgħaddi. Le. Qed jgħiduli li aħjar niċċekkjawha. Mela, emenda tlieta, vot elettroniku. Okay, we close the vote. Nalqu il-vot, uh, eh, 31 iva, 26 le, mela tgħaddi. Ngħaddu għall-emenda ħamsa. Block vote fuq 567 6 dawk favur, kontra, għaddiet. L-emenda 8 R, dawk favur jivvotaw issa. Kontra, adottata ta' għatminja u naddu l-emenda disa favur. Kontra il-maġġoranza favur tgħaddi. emenda 10 favur kontra għandna maġġoranza żgħira favur mela għaddiet emenda 11 favur kontra il-maġġoranza hija kontra din m'għaddiċ, mela emenda 12, R, l-emenda tar rapporter dawk favur kontra maġġoranza żgħira favur mela tgħaddi emenda 12 allura taqa' u nipproponi block vote issa fuq emendi 13 sa 17. Block vote issa favur kontra kollha ġew approvati mela 13, 14, 15, 16 u 17 jgħaddu, emenda 18 dawk favur jivvotaw issa. Kontra. Il-maġġoranza hija favur u ġiet approvata mela emenda 19 favur. Kontra. Il-maġġoranza hija favur ġiet approvata u emenda 20 dawk favur kontra tgħaddi wkoll u issa se jkollna l-vot finali fuq eh, l-opinjoni kif emendata. Kieġobkom votaw issa da favur, kontra, m'għandniex astenzjonijiet, mela L-opinjoni ġiet approvata b'mod unanimu. Nifraħlek, Sinjura Rapporter. Grazzi ħafna, President. Biċċa xogħol tajba. Issa. Naddu għall-opinjoni li jmiss u nixtieq nistieden hawnhekk lil Sur Abramovic biex jiġi hawnhekk ħalli e, sir presidentu u jiena eh, nieħu rwol ta' relature. Ladies and gentlemen, move on. Senjuri, senaddu issa għal punt li nis fuq l-agenda tagħna dan huwa għafajl fuq il-programm Ewropa Digitali mill-sena 2021 sa sena 2027. Nisiden il-Marku Markula, il-rapporter. Nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li pparteċipaw fil-proċess. Il-professur Tana kien eh, l-espert tiegħi fuq dan għax eh, naf li u ħadem ħafna wkoll fil-kabinet tiegħi qabel ukoll u kulħadd ħadem tajjeb flimkien kelli ħafna kollegi li tawni informazzjoni tajba wkoll u f'Lulju kellna l-ewwel laqa mal-Parlament Ewropew u r-reporter li ħadem fuq dan il-fajl ukoll u allura għandna diversi opinjonijiet eh, esperti anki sal-livell ta' direttur ġenerali min-naħa tal kummissjoni Però jiena nixtieq nisħaq fuq ftit punti wara deċenju ta' sperimentazzjoni, smart cities, white cities, issa diħlin fażi ġdida. U għalkemm huma parti biss mill-istrument kollu eh, ta' din id-diġitalizzazzjoni għall-bliet dawn it-titjib xorta għamlu biċċa xogħol tajba ħafna. Dan kompla ġeddet l-attivitajiet tal-bliet. Eżempju tajjeb fuq attività ta' dan it-tip li bdejna bbażata fuq din l-opinjoni u anki l-implementazzjoni tagħha hija is-summit ta' digitalizzazzjoni tal-ibliet dak li l kollega Lambert diġà xemma. Sema. Sema. 41 belt u sintki tagħhom ipparteċipaw eh, fid Digital City Summit illi ġie organizzat minn DigiGrow b'kollaborazzjoni mal-Kumitat tar Reġjuni u diversi entitajiet oħra. Ħafna sintki komplew ix-xogħol tagħhom illum ukoll ma' COR. Se ngħid ftit kliem bil-Finlandiż. Nixtieq ngħid illi digitalizzazzjoni għandha rwol prinċipali biex tindirizza l isfidi soċjali bħal pereżempju il ġlieda kontra tibdil fil-klima u l-SDGs eh, kollha illi għandna nimplementaw. L-Ewropa l-kumpaniji Ewropej għandhom ikollhom rwol ta' tmexxija fuq livell globali u responsabilità wkoll għall futur Ħalli is-settur pubbliku jkun jista' jibqa' miexi il qudiem u dan ir-rwol b'saħħtu huwa biss possibbli b'kooperazzjoni u b'determinazzjoni. Fid-diġitalizzazzjoni tas servizzi pubbliċi importanti li jkollok funzjonalità fl-Ewropa kollha. U importanti kollha ukoll ħiliet diġitali u f'dan ix-xogħol fuq livell lokali l-universitajiet u kumpaniji u l-istituzzjonijiet ta' riċerka għandhom rwol importanti. Importanti illi naħdmu flimkien f'din l-opinjoni nisqu wkoll illi l il kwalità tad-dejta u li jkollok dejta komprensiva hija importanti ħalli l-iżvilupp teknoloġiku l-bliet u l-kumpaniji eh, jista' jsteħħ u jiena nixtieq nisħaq dwar l-importanza ta' żgħażagħ bħala programmers. Id-data dejjem tiżdied u tkun disponibbli għal kulħadd u din hija xi ħaġa li nixtiequ inkomplu inkabbru ir-rwol tal-ibliet u tar-reġjuni huwa importanti hemm bżonn ta' netwerk ta' clusters diġitali li tkun komprensiva fl-Ewropa ħalli kull reġjun ikollu l-innovazzjoni diġitali tiegħu. U din hija importanti għas sostenibilità tar-reġjun, il-ħiliet ukoll huma importanti, dawn għandhom ikunu ġenwinament Ewropej u b'dan il-mont nistgħu mmexxu l-iżvilupp il qudiem Aħna ppreżentajna ħafna kjarifiki fl-opinjoni fejn edna illi l il clusters ta' innovazzjoni diġitali u l-ġestjoni tagħhom jistgħu jinvolvu diversi atturi illi flimkien Ikunu attur legali b'saħħtu. Fl-aħħar nixtieq ngħid li din hija l-ewwel darba li l-Kummissjoni qiegħda tipproponi eh, dan it-tip ta' pakkett b'saħħtu biex integraw id-diġitalizzazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni fil-programmi prinċipali Ewropej. U l-finanzjament li huwa quddiem il-Parlament u l-Kunsill huwa ta' 9.2 biljun euro biex nibdew. Dan il-finanzjament huwa importanti ħafna f'termini ta' kompetittività internazzjonali Ewropea. Na darba dil ħaġa sa' fej jikkonċerna lili nistgħu nindirizzaw l-opinjoni u għandi emenda waħda u allura naħseb li hija xi ħaġa li faċli eh, nindirizzaw. Kiedoksi. Nixtieq nisħaq dan il-punt eh, hawnhekk ħafna iktar mlijed fl originali Grazzi tassew lis sur rapporter. Issa, ngħaddu għad diskussjoni ma nafx jekk hawn xi forma ta' produzzjoni mill-flor minn mela għaddu mal ewwel għall-emendi. Kull manna emenda waħda imresqa mill-ICR u oħra mir-rapporter tweġiba mela nivvotaw fuq l-emenda tar-rapporter emenda numru wieħed dawk favur, grazzi, dawk kontra. Din tgħaddi mela Issa nivvotaw fuq l-opinjoni kollha kemm hi e kif emendata. Jekk jogħġobkom, grazzi tassew dawk eh, favur, dawk kontra ħadd astenzjonijiet le tajjeb mela eh, din ġiet adottata b'mod unanimu. L-opinjoni ġiet approvata. Issa, għanna il-posponiment tal-punt numru 15 u ta' numru 13 dawn ġew posposti għal għada. Għalhekk se nagħtikom aħbar tajba se nkunu qegħdin intemmu l-ħidma tagħna għallum u inħabbar illi id-delegazzjoni Awstrijaka ser tistedinkom fl-atrium tal-Komitat tal-Reġjuni. Mela, għal min għadu hawnhekk il-kol kemm aħna jixil nammorru għal din għal dan ir-riċeviment. Grazzi u lejl tajjeb.